Dear colleagues. Kollegi. Ma tantx għandna ħin għal-votazzjonijiet għaliex huma l-10 u għandna kummissarju ġej li fil-fatt qiegħed diġà barra tistenna. Imbagħad irridu nagħlqu l-votazzjonijiet verament fin qasir. Signora McGuinness, grazzi, Sur President. Nitolbok tiħu paċenzja bija għalix jiena u l-karta tal-votazzjoni tiegħi separajna għalhekk jekk ma jimpurtax nurik bidejja meta nivvota. Iva, grazzi, tista' tista' titlob l-istaff tiegħek biex iġbulek il-kard? għaliex iżjed tard imbagħad ħajkonna votazzjoni twila. Mela nistgħu nibdew bil-punt numru 18 fl-aġenda tagħna. Iġbiri l-accettazzjoni għall emendi għal-protokoll tal-1998 dwar il-elementi il, li su organiċi persistenti. Mela, il-votazzjoni miftuħa. Everybody have voted? Għati vota? Votazzjoni maluqa. Għaddit. Punt li mis. Emenda għal protokoll tal-1998 tal-elementi li jinniġsu transkonfinali tal-metalli tqal. Il-votazzjoni miftuħa. Kuħat vota, votazzjoni maluqa. Għaddit. Now we are going to the point 23 in our... Issa naddu għal punt 23 fuq l-agenda tagħna li huwa il rapport fuq it-titib tal-innovazzjoni u l-iżvilupp ekonomiku fil-ġestjoni tal-irsid set eh, Ewropej fil ġejjini il Rapporter in l-onorevoli Soffoli, emenda wieħed daw favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. Emenda 2 favur. Kontra? Astenzjonijiet għaddiet. Kompromess numru 1 dawk favur. Kontra? Astenzjonijiet għaddiet. Issa nivutaw fuq l-emenda numru 12 minn huwa favur, kontra, astensjonijiet maddiċ. L-emenda 16 dawk favur, kontra, astensjonijiet maddiċ. Nivutaw fuq il-kompromess tnej dawk favur, kontra, assenzjonijiet għaddit. Issa nivutaw fuq l-emenda 27 dawk favur, kontra, assenzjonijiet maddiċ. Issa l-emenda 26 dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddit. Emenda 17 dawk favur, Mela naddu issa għal kompromess ta. Dawk favur, kontra, astenzjonijiet, abdiet. Nivotaw fuq l-emenda 44. Favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ. Emenda 39 fuq il-paragrafu 4. Dawk favur, kontra, astenzjonijiet, elam lu verifika. ħat t-vota? Fuq 39 qed votaw, votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Issa nivvotaw fuq il-kompromess erba' minn huwa favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Emenda 55. Anzi, emenda 48 dawk favur. Kontra astensjonijiet għaddit. Anzi, namlu verifika. Kulħat vota? Votazzjoni maluqa. Għaddit. Mela s nivutaw l-emenda 55. Dawk favur? Kontra? Assenzjonijiet maddiċ. Emenda 53, it-tieni parti, pala tekst ġdid. Favur? Kontra? assenzjonijiet għaddit. Issa nivvotaw fuq l-emenda 56 dawk favur? Kontra? assenzjonijiet għaddit. Emenda 57, favur? Kontra? astensjonijiet maddiċ. Issa nivvotaw fuq il-kompromess 5. Dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddit. Nivvotaw fuq l-emenda 65. Favur, kontra, astensjonijiet maddiċ. Emenda 66. Dawk favur, kontra, astensjonijiet maddiċ. Emenda 67 dak favur kontra astensjonijiet namlu verifika. Avete votato tutti? Kulħat vota? Jider li le. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Issa nivvotaw fuq l-emenda 69. Dawk favur? Kontra? namlu verifika elettronika. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Kuħat vota, il-votazzjoni maluqa, ma dieċ. Issa nivutaw. Issa nivutaw fuq l-emenda sebajn l-ewel parti, dak favur, kontra, Astenzjonijiet għaddit. Emenda 70, it tini parti. Dak favur, kontra, assenzjonijiet maddiċ. Emenda 71, dawk favur, kontra, assenzjonijiet maddiċ. Emenda 72, favur, kontra, Enam lu verifika. Kuħat vota? Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 73 dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Emenda 74 dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Issa l-kompromess numru 6 minu huwa favur. Kontra. Astenzjonijiet għadda. Emenda 82 favur. Kontra Astenzjonijiet, ejja nagħmlu verifika. Kuħat il voto Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda 78 it-tieni parti minn huwa favur, kontra, assenzjonijiet għaddit. Emenda 83 favur, kontra, assenzjonijiet għaddit. Emenda erba' tmenin dawk favur. Ħadd kontra. <laughs> Issa ċar, m'għaddix. Emenda sitta' u tmenin dawk favur. Kontra. assenzjonijiet għaddit. Kompromess seba. Dawk favur. Kontra. assenzjonijiet għaddit. Emenda 96 dawk favur kontra, astensjonijiet, e namlu verifika. Kuħat vota? Il-votazzjoni maluqa ma bdiċ. L-emenda 98. Bil-votazzjoni nominali mitluba mill-FTG għaw 19 il-persuna li jappoġġaw din it-talba l-votazzjoni nominali? Min jappoġġa din il-talba l-votazzjoni nominali? Min tomx 19 imma, skużawni. Mela, ollu idejkom, min huwa favur? Kontra? Assenzjonijiet għaddit. Namlu verifika. Avete votato tutti? Kuħat vota? Il-votazzjoni maluqa? Għaddit. Issa naddu għall-emenda 102 minn huwa favur. Kontra? Astenzjonijiet għaddit. Issa, ħanivvotaw fuq l-emenda 99. Dawk favur? Kontra? Assenzjonijiet ma Issa emenda 104 l-ewwel parti. Favur? Kontra? Assenzjonijiet għaddit. Emenda 104 t-tini parti. Favur? Kontra? Assenzjonijiet ma Issa nivvotaw eh, permezz ta' votazzjoni elettronika rizoluzzjoni kollha kemm issa kif ġiet emendata. Il voto è chiuso approvato. Votazione maluqa għaddit. Proset the rapporter Zoffoli. Issa naddu għal-rapport ta' Dennis Maker dwar il- ehm, Revizjoni ta' nofs iż-żmien fuq l-istrateġija tal-biodiversità tal-Unjoni Ewropea nibdew bil-votazzjoni fuq l-emenda 37 dawk favur. Kontra. astensjonijiet e nagħmlu verifika. Kulħadd ivota? Votazzjoni magħluqa? Maddiċ. Issa, emenda 40. Dawk favur? Kontra? Assenzjoniet maddiċ. Emenda 39 dawk favur? Kontra? Assenzjoniet maddiċ. Emenda 46 dawk favur? Kontra? Assenzjoniet ejna verifika. verifika. Kulħadd vota, votazzjoni magħluqa. Għaddit. Issa l-kompromess numru 3 dawk favur, kontra, assenzjonijiet għadda. Issa, emenda 56. Dawk favur? Kontra? Assenzjonijiet? Maddiċ. Emenda 57. Dawk favur? Kontra? Assenzjonijiet? Maddiċ. Emenda 58 dawk favur. Kontra. Assenzjonijiet għaddit. Emenda 59 dawk favur. Kontra. Assenzjonijiet. E namlu verifika. Kuħat vota votazzjoni maluqa, ma Issa jena votaw fuq il-kompromess erba, dawk favur. Kontra, astensjonijiet, għadda. Emenda 62, dawk favur. Kontra, astensjonijiet, jena mlu verifika. Kuħat il-vota? Votazzjoni maluqa? Maddiċ. Issa nivvutaw fuq l-emenda 66 dawk favur, kontra, assenzjonijiet maddiċ. Kompromess 5 dawk favur, kontra, assenzjonijiet għaddit. Emenda 79 dawk favur, kontra, assenzjonijiet għaddit. Emenda 80 dawk favur, kontra, Assenzjonijiet għaddiet. Issa l-kompromess sitta dok favur, kontra, assenzjonijiet għaddiet. Emenda tlita u design favur, kontra, assenzjonijiet għaddiet. Kompromess seba dawk favur, kontra, assenzjonijiet għaddiet. Emenda 107 dawk favur, kontra, assenzjonijiet e namlu verifika. Kuħat vota, votazzjoni maluqa, maddiċ. Kompromess 8 dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddit. Emenda 118 dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddit. Emenda 96 dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. Tridu verifika? Jekk tridu verifika namlu verifika. Verifik, verifika fuq l-emenda 96. Uħat il-vota? Vota sir maluqa? Għaddit. Issa l-kompromess disa. Dok favur? Kontra? assenzjonijiet Għadda. Emenda 131. Dawk favur? kontra, astenzjonijiet għaddit. Kompromess 10 dawk favur, kontra, astenzjonijiet għadda. Emenda 141 dawk favur, kontra, astenzjonijiet l verifika. Kuħat vota? Votazzjoni maluqa? Maddit. U il-kollega Megan użat il-karta biex tivvota, ġviri, le, maddix. Issa l-emenda 135 dawk favur, kontra, assenzjonijiet, e namlu verifika. Kħat vota, votazzjoni maluqa, maddiċ. Issa, emenda 144, dok favur? Kontra? Astenzjonijiet? Addit. Emenda 145, dok favur? Kontra? Astenzjonijiet maddiċ. Emenda 109, dok favur? Kontra? Astenzjonijiet? Addit. Emenda 303 dawk favur. Kontra. Assenzjonijiet maddiċ. Emenda 309 minn huwa favur. Kontra. Assenzjonijiet maddiċ. 332 dawk favur. Kontra. Assenzjonijiet għaddit. Kompromess 11 dawk favur. Kontra. Assenzjonijiet għadda. Emenda 157 dawk favur kontra, astensjonijiet maddix. Emenda 158 favur kontra, astensjonijiet għadda. Emenda 156 dak favur kontra, astensjonijiet maddiċ. Issa emenda 160 favur kontra, astensjonijiet għadda. Emenda 161 dak favur kontra assenzjonijiet ma Issa l-kompromess 12. Aw verifika, namlu verifika, 171, 161, e namlu verifika. Il voto è chiuso. Votazzjoni maluqa u ma Issa l-kompromess 12. Favur? Kontra? Astenzjonijiet għadda. Emenda 165. Favur, kontra, astensjonijiet, namlu verifika. Kuħat vota, votazzjoni maluqa. Għadda, għaddit. Issa emenda 166. Favur, kontra, astensjonijiet maddiċ. Emenda 167 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 168 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 169 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 170 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddit. 171 dawk favur kontra Astenzjonijiet, e namlu verifika. Kuħat vota? t-sir maluqa. Maddiċ. Is-semenda 173 dawk favur, kontra, astensjonijiet, għaddit. Kompromess 13 mluwa favur, kontra, assenzjonijiet għadda. Emenda 211 dawk favur, kontra, assenzjonijiet, ejja għamlu verifika. Kati vota, votazzjoni maluqa, maddiċ. Issa nivutaw fuq l-emenda 165. Favur, kontra, assenzjoniet. Ejja għamlu verifika. Maddix b'vot. Għat vota l-votazzjoni maluqa. Anzi, għadda. Emenda 165 dawk favur, Anzi, skużawna, irridu nivvotaw fuq il-166. 166 dak li huwa favur, kontra, astenzjonijiet. Għaddit. 182 favur, kontra, astenzjonijiet, Ejja nagħmlu verifika. Għat vota? Votazzjoni maluqa? Maddiċ. Issa nifutaw fuq 177 minn huwa favur kontra astensjonijiet għaddit. Ejja nivvotaw fuq il-199 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. 195 dawk favur kontra, astensjoniet għaddit. 220 dak favur, anzi, 200. Emenda 200 dak favur, kontra, astensjoniet maddiċ. Emenda 209 minn huwa favur, kontra, astensjoniet għaddit. Emenda 213 dawk favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. 215 dawk favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. Kompromess 14. Dawk favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. Emenda 235 dawk favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. Emenda 240 dok favur. Kontra. Astenzjonijiet eram du verifika. Kuħat vota, votazzjoni maluqa, matiċ. Emenda 229 dok favur, kontra, astenzjonijiet matiċ. Emenda 226 dawk favur, kontra, astenzjonijiet, eramlu verifika. Dato tutti il voto è chiuso. Kat vota mela votazzjoni maluqa mattiċ. Kompromess mistax. Dawk favur, kontra, astenzjonijiet, għadda. Emenda 252 dak favur kontra Astensjoniet għadda għaddit mela naddu għall-emenda 250 Anzi, irridu morru għall-emenda 259 favur kontra Astensjoniet maddiċ. Issa naddu għall-emenda 265 l-ewwel parti minn huwa favur kontra astensjonijiet għadda għaddiet. Issa nivvutaw fuq l-emenda 260 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Issa emenda 258 dawk favur kontra assenzjonijiet ma bdiċ. Nivvotaw fuq l-emenda 261 daw favur kontra assenzjonijiet ma bdiċ. Nivvotaw fuq l-emenda 262 għaddit. 269 favur kontra astensjonijiet għaddit. 270 favur kontra assenzjonijiet ma bdiċ. Issa emenda 271 dak favur kontra astensjonijiet għaddit. Enu votaw fuq l-emen l-kompromess 16 dak favur kontra astensjonijiet għadda. Emenda 278 dak favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 279 favur kontra assenzjonijiet ma tiċ. Emenda 280 dawk favur kontra assenzjonijiet matiċ. tiċ. Emenda 276 dawk favur kontra assenzjonijiet e namlu verifika. Avete votato tutti, il voto è chiuso.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 Kulħadd ivvota m'għaddiċ. 280 minu favur kontra astenzjonijiet m'għaddiċ. 282 minu favur kontra astenzjonijiet m'għaddiċ. 283 minu favur kontra astenzjonijiet m'għaddiċ. 286 minu favur minu kontra astenzjoniet t ddiċ. 285 minu favur kontra astenzjoniet aħjar kontrol permezz ta' votazzjoni elettronika. Kieġobko. Avete votato tutti? Kulħadd vota mela nara votazzjoni. Ma Nifutaw issa fuq 287 favur kontra astenzjoniet għaddiet 289 minu favur minu kontra astenzjoniet ma kompromess numru 17 minu favur kontra astenzjoniet għaddiet għadda dal-kompromess L-emenda 306 favur kontra aħjar nivuta permezz ta' mozzjoni elettronika kieġobkom. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Kulħadd ivvota na mela votazzjoni din l-emenda ddiet. L-emenda 308 minn favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Emenda 305 minn favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Emenda 307 minn favur. Minn kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 310 minn favur minn kontra astenzjonijiet maddiċ. Kompromess numru 18 minn favur minn kontra astenzjonijiet għadda dal-kompromess l-emenda 322. Favur? Kontra? Astenzjonijiet maddiċ. Emenda 316. Favur? Kontra? Astenzjonijiet maddiċ. L-emenda 320 minu favur. Kontra. Astenzjonijiet aħjar nivutaw permess ta' votazzjoni elettronika kieġab kum votaw. Avete votato tutti? Kulħadd tivvota nara votazzjoni. Maddiċ. L-emenda 323 minu favur kontra astenzjonijiet fuq 323 għedin nivvotaw. Jek tixtiqu nistgħu nerġgħu nibdew bil-votazzjoni. Min favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Emenda 324. Favur kontra astenzjoniet maddeċ. Emenda 327, minu favur, kontra astenzjoniet maddeċ. Emenda 325, minu favur, kontra astenzjoniet għaddiet. 329, minu favur, kontra Aħjen votaw permezz ta' votazzjoni elettronika, kieġobkom. Kulħadd vota nara votazzjoni maddeċ. L-emenda 330 m'għandniex nivotaw fuq għamela li 328 minu favur. Kontra. Astenzjonijiet maddeċ, 331 minu favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. 326 minu favur kontra astanzjonijiet aħjar niverifikaw 326 kieġobkom. Kulħadd ivvota mela nara votazzjoni maddiċ din l-emenda. Naddu issa biex nifutwa fuq il-kompromess 19 favur kontra Astenzjonijiet għadda l-kompromess 336 minu favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet emenda 338 minu favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet 340 minu favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet 341 minu favur. Minu kontra aħjar nverifikaw 340. Kulħadd ivvota nagħlaq votazzjoni m'għaddiex. L-emenda 110 minu favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. L-emenda ta' kompromess numru 20 minu favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. L-emenda 345 minu favur, kontra. Astenzjonijiet għaddit 346 minu favur, minu kontra, astenzjonijiet maddiċ. Kompromess numru 21 minu favur, kontra, astenzjonijiet għadda. L-emenda 353 minu favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. L-emenda 350 minu favur, kontra astenzjonijiet għaddiet. 352 minu favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 354 minu favur kontra astenzjonijiet aħjar nivverifikaw din l-emenda. Kieġobkom. Kulħat vota nalaq votazzjoni maddiċ. Kompromess numru 22, minu favur, minu kontra, astenzjonijiet, għaddiet, emenda 362, minu favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. Jek tixtiqu nivverifikaw, għamela le, kieġab konvotaw. Avete votato tutti? Kulħadd ivvota mela nagħlaq il-votazzjoni m'għaddiċ. L-emenda 364 minu favur, kontra astenzjonijiet m'għaddiċ. Emenda 363 minu favur, kontra astenzjonijiet aħjar verifikaw din l-emenda kieġabkom. Avete votato tutti il voto? Kulħadd ivvota mal mela votazzjoni ma ddiċ. Emenda 366 minu favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Issa t-tini parti ta' 366 keġobkom minu favur kontra astenzjonijiet Naħseb ma d-dġ din it-tieni parti, però aħjar niverifikaw permezz ta' votazzjoni elettronika kif ġib konfuta. Avete votato tutti? Kulħadd ivvota nala votazzjoni għaddiet. Nivvotaw issa fuq 365 minu favur kontra astenzjonijiet maddiċ 367 minn favur kontra astenzjonijiet ma ddiċ. 312 minu favur kontra astenzjonijiet ma ddiċ. 368 minu favur kontra astenzjonijiet ma ddiċ. 369 minu favur minu kontra astenzjonijiet ma ddiċ. Tlet jek tixtiqu nivverifikaw mela le. Kieġobkom. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. Kulħadd ivvota mela nara votazzjoni għaddiet. L-emenda 370 minn favur. Kontra astenzjonijiet għaddit. 371 l favur Le, skużawni, 371 ma nxal fejn votaw fuqa. 372 ma minn favur? Minu kontra? Astenzjonijiet għaddit. 373 minn favur? Kontra? astenzjonijiet maddiċ. Issa sanaddu għal premessi l-emenda numru 8 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. L-emenda numru 10 minu favur kontra astenzjonijiet maddiċ. L-emenda numru 10 minu favur kontra astenzjonijiet maddiċ. L-emenda numru 12 minu favur kontra astenzjonijiet naħseb li maddiċ pero ħjar niverifikaw għada xejn. Avete votato tutti? Kulħadd ivvota votazzjoni maluqa maddiċ. Naddu issa l-emenda numru 11 minu favur. Kontra. Astenzjoniet d ddiċ. L-emenda numru 13 minu favur. Kontra. Astenzjoniet d ddiċ. L-emenda ta' kompromess numru 1 minu favur. Kontra. Astenzjoniet d ddiċ. L-emenda numru 19 l-ewwel parti minu favur. Kontra. Aħjar niverifikaw permezz ta' votazzjoni elettronika kieġu ikun votaw. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Jekk kulħadd ivvota nara votazzjoni għaddiet. It-tieni parti tal-emenda 19 minn favur. Kontra. Astenzjonijiet ma' Jekk tixtiequ tixtiqu nifverifikaw din ukoll minn mela hekk Avete votato tutti? Kulħadd ivvota nara votazzjoni maddiċ. Nivvotaw issa fuq l-emenda numru 20 minu favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddiet. L-emenda 22. Jek tixtiqu nistgħu nivverifikaw ta' qabel, kieġobkom. L-emenda 20. Tixtiqu li nivvutaw fuq bot elettroniku? Inti jett li għaddiet? Iva nara illi għaddiet. Tajjeb. Għaddejt b'mod ċar. Kultant ma tollux dejkom sew, għalhekk ma nkux nista' nara sew biex not. Mela l-emenda 22 minu favur. Kontra estensjonijiet ma ddiċ, emenda 21 minu favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 23 minu favur minu kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 24 minu favur minu kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 25 minu favur minu kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda ta' kompromess numru 2 minu favur kontra astenzjoniet maddiċ. Emenda numru 26 minn favur kontra astenzjoniet għaddiet. Emenda 28 favur kontra astenzjoniet. Aħjar niverifika per mistoqsija elettronika kieġu konvutaw. Avete votato tutti? Kulħadd ivvota nara votazzjoni għaddiet. Emenda 29 minu favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda numru 30 minu favur kontra astenzjonijiet ma għaddiet. Emenda 31 minu favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 32 minu favur kontra astenzjoni taddiet, emenda 33 minu favur kontra astenzjoni taddiet, emenda 34 minu favur kontra astenzjonijiet aħjar niverifikaw numru 34 kieġibkom. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Jekk kulħadd ivvota nara l-votazzjoni, ma Emenda 35. Minu favur? Minu kontra? Astenzjonijiet aħjar neverifikaw permezz ta' votazzjoni elettronika kjerrufka. Avete votato tutti? Il voto è... Kulħadd ivvota nara votazzjoni Maddieċ, emenda 36 minu favur. Kontra astenzjonijiet naħseb li ma ddiċ. Emenda 38 minu favur, minu kontra, astenzjonijiet għaddiet. L-emenda numru 2 minu favur, kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda numru 3 minu favur, kontra astenzjonijiet għaddiet Emenda numru 5 min favur. ħajkonna nvutaw issa fuq l-emenda numru 4. ħanivvotaw fuq l-emenda 4 numru 4. Għax il-kompromess numru 16 għadda. Mela, minu favur l-emenda erba. Kontra astenzjoniet għaddiet l-emenda numru 5 minu favur, minu kontra astenzjoniet. Aħer niverifikawa. verifikawa Kulħadd ivvota nagħmel votazzjoni. Ma ddietx. 32 favur, 32 kontra. Minda numru 6 favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Emenda numru 7 votaw fuq minu favur, minu kontra, astenzjonijiet għaddit. Naddu issa għall-opinjoni tal-Kumitat Devem Nivutaw l-ewwel fuq devi numru 2 minu favur, minu kontra, astenzjonijiet għaddit, Deve 3 minu favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. Deve ħamsa minu favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. Deve sitta, minu favur, kontra, Astenzjonijiet għaddiet. Deve seba minu favur, minu kontra, astenzjonijiet għaddiet. Deve tminja minu favur, minu kontra, astenzjonijiet aħjar niverifikaw kieġobkom. Avete votato tutti? Il voto è chiuso? Kulħadd ivvota nara votazzjoni ma' 10. Naddu issa sabiex nivutaw fuq deve disa. Minu favur, minu kontra stanzjonijiet għaddit. Deve 11, minu favur, kontra astenzjonijiet maddiċ. Deve 12, minu favur, kontra astenzjonijiet għaddit. Deve 13, minu favur, kontra astenzjonijiet għaddit. Deve 14 minn favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Naddu issa sabiex nivota fuq deve 16 minn favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Deve 17 minn favur kontra astenzjonijiet għaddit. Deve 18 minn favur kontra Astenzjonijiet għaddiet. Naddu issa fuq il-vot ħari, il-vot elettroniku fuq il-rapport kollu kemm kieġibkom kieġi kum votaw. Avete votato tutti? Kulħadd ivvota. Naħseb issa kulħadd na Votazzjoni għadda dan ir-rapport proset lir-rapporter. Is-Sur Peter Lek jogħġbok. Sur President, xtaqt nir-ringrazzja ka sistema ġdida tal-lista tal-votazzjoni minħabba l-lista tal-votazzjoni ħafna niktar ċara u qed naġlu iktar il-mili tajja lilek. Man, the meeting is not finished because il għada ma spiċċaċ minħabba li issa fil-11 ħankomplu ħaniqfu għal pawza qasira ta' 10 minuti u mbagħad ħanilqgħu fostna lill-Kummissarju Miguel Arias Kanjeti.

someone's wish. Dear colleagues, we are here. Kollegi, għanna maħna lill-Kummissarju Miguel Arias illi nirringrazzjaw tal-qiegħed Wek Mana illum għalkemm viċin ħafna il-miliet Pero naħseb li dan huwa moment importanti fejn ikonna skambju ta' opinjonijiet mal-kummissarju li huwa inkarikat mill eh, kien inkarigat minn fin-negozjati f'Pariġi dwar azzjoni dwar il-klima, dwar l-enerġija. U aħna llum huwa pjaċir tagħna li għandna l-opportunità niddiskutu r-riżultat tal-COP21 f'Pariġi illi kienet suċċess kbir ħafna naħseb għal għall-Unjoni Ewropea. U jiena kuntent ħafna bil-konklużjonijiet ta' Pariġi u kuntent anka illi flimkien ma' delegazzjoni mill-Parlament Ewropew li kelli l-opportunità li nkun involut mill- minn naħta l-Komissjoni, naħta l-Parlament, f'dawn id-diskussjonijiet f'Pariġi kienet esperjenza sabiħa ħafna u Nirringrazzja lil kummissarju tal-informazzjoni kollha li għaddinna waqt il-negozjati. Naddi il-kelma lil kummissarju għad-dikjerazzjoni inizjali tiegħu u mbagħad Wara, zgur li ħajkunu ħafna kollegi li ikunu jridu resqu mistoqsijiet. il kummissarju jogħġbok. Grazzi, President, membri onorevoli, huwa pjaċir tiegħi illi nindirizzakom għallum dwar ir-riżultati tal-COP21 L-ewwel nibda billi ningrazzja lilek u delegazzjoni l-Parlament Ewropew. Delegazzjoni mexxija minnek u mill-Viċi President Mattias Grote. Ningrazzjakom tal-kooperazzjoni tajba u tal-appoġġ tagħkom waqt il-summit dwar il-klima f'Pariġi. Kif qed fil-plenarja tal-ġimgħa l-oħra, il-Parlament Ewropew għandu rwol essenzjali fil-politika dwar il-klima. il klima Intom attur fundamentali fil-tmexxija ta' dibattitu fl-Ewropa eh, dwar dan is-suġġett. Iżda il-xogħol tagħkom kien ukoll essenzjali fil-tfassil ta' leġislazzjoni Ewropea u din il-leġislazzjoni li tagħmel id-differenza reala reali sabiex naqsu l-karbonju mill-ekonomija tagħna u sabiex inkomplu nsaħħu it-tmexxija tagħna fil-politika dwar il-klima. Allora b'dan l-ispiritu nixtieq nirgrazzja il daw kollha fl-Unjoni Ewropea illi ħadmu sabiex dan kollu jkun possibbli. Ġimma l-oħra saqsewni kiena kont kontent bir-riżultat ta' Pariġi, jina. weġġibt li fuq kollox kont ħassejtni kontent u ħadd ir-ruħ. L-ewwel lett għaliex issa għandna ftehim internazzjonali vinkolant, legalment vinkolanti, illi jitina l-istrument issa li biex nillimitaw it-tibdil fil-klima l-inqas minn żewġ gradi. Dan huwa sinjal ċar l-investituri negozjanti dawk li fassu l-politika illi tranzizzjoni globali lejn enerġija nadifa issa ma nistawx l lura minna din hija xejra irreversibbli. It-tieni net għaliex wara ħafna snin illi fihom il-komunità internazzjonali deret illi qed taħsibha darbtejn fuq ħafna kwistjonijiet ġeopolitik importanti, f'Pariġi rajna illi pajjiżi setgħu jingħaqdu flimkien għal għan komuni. Dan il-ftejm huwa rebħa prinċipali għal komunità internazzjonali u juri li l-multilateralizmu għadu jaħdem meta jkollna sfida globali qoddimna, din hija talima kbira għal snin li ġejjin. Aħna tajna nifs ftit il-ġnus maquda. It-tielet, għaliex wara se nagħmlu sfidi fl-Ewropa, aħna bħal l-Unjoni Ewropea, Ejna xinna nieħdu pożizzjoni ta' tmexxija waslu riżultat. L-Unjoni Ewropea tkellmet bleħen waħdini u maqut. U meta tkellimna b'din dan leħen wieħed, irna xilna eh, nibnu koalizjoni ta' pajizi sviluppati li għati sviluppaw favur ħafna ambizjoni għolja. Sinjuri, Pariġi kienet il-offol ta' snin ta' sforzi minn Ewropa sabiex ikun hemm ftehim multilaterali dwar il-klima. Meta jiena ġejtu din il-Parlament dan il-Kumitat, jiena kont eh, ċar illi sabiex ikollna suċċess kellna bżonn tliet elementi l-ewwel nett għan fuq terminu twil, it-tieni Ehm, ċiklu ta' revizjoni li jkun flessibbli sabiex ehm, naddattaw l-ambizzjoni matul iż-żmien u tielet li jkun hemm trasparenza u obbligu ta' rendikont. U il-ftajim ta' Pariġi laħaq dawn it-tliet elementi. Ħanibda nitkellem dwar l-ewwel wieħed, il-għan fuq terminu twil. Sinjuri, għall-ewwel darba fi ftajim legali aħna sħaqna illi l-lan tagħna fuq terminu twil huwa illi inżommu il-żieda tal-temperatura medja tat-temperatura medja għal sew taħt it-2 gradi iżjed minn min livelli preindustrijali. Il-leġislazzjoni Ewropea tagħmel differenza kbira biex innaqsu il-karbonju. Għana f'Pariġi binna illi kull ħames snin nerġaw niltaqgħu sabiex namlu rendikont u sabiex nżidu l-impenn. L-ewwel eżerċizzju ta' rendikont ser ikun fl-2018. Bekk se namlu monitoraġġ tal-progress u sabiex nirħu l-għandana ta' żewġ gradi għalhekk l-Unjoni Ewropea insistiet għandu jkun hemm reviżjoni kull ħames snin. Palla minna taħna ġilidna u koll li kunem trasparenza u l-obligu tal rendikont. Aħna nafu li dan huwa il-pedament ta' sistema internazjonali kredibbli. Minajr regoli maqbula multilateralment mhux se jkun hemm fiduċja illi il-pajjiżi ser jilħu eh, ser iżommu mal-impenn tagħhom. Taħt il-ftehim ta' Pariġi, il-pajjiżi eh, legalment huma obbligati illi jagħmlu miżuri ta' taffija sabiex jilħu eh, l-anijiet tagħhom. Dawn l-elementi huma f'konformità mal-prioritajiet tal-Unjoni Ewropea sabiex ikun hemm trasparenza u jkun hemm ukoll qafas ta' rendi kont tal-impenni sabiex innaqsu l-emissjonijiet. Sinjuri, dan il-ftehim għandu element importanti u koll li huwa il-pakkeġġ ta' solidarjetà li fih ċertu dispożizzjonijiet fuq il-finanzjament għal klima u sabiex ehm, naraw xem bżonn sabiex ukoll innaqsu il-telf u il-danni. il telf u il danni il pajis qed jiżviluppaw ser ikomplu bilan tagħhom illi jiddedikaw 100 biljun dollari kull sena sal-2025 sakemm hemmhekk imbagħad nagħmlu għan ġdid. Iżda, il-pajjiżi issa huma inkoraġġuti illi jagħtu wkoll appoġġ finanzjarju, ġifieri apparti minn dawk il-pajjiżi li ħadu impenn biex inaqsu l-emissjonijiet, issa maġġem eh, separazzjoni ċara bejn pajjiżi żviluppati li qed jiżviluppaw fejn jidħol il-finanzi pubbliċi. Dan huwa eżempju ieħor sa' progress importanti li għamilna. Senjuri, għanna irridu nihdu għaz dan il-moment storiku, iżda il-ħidma jibsa tagħna dak istibda. Fil-2016, fil-bidu, il-Kommissjoni se tibda bl-implementazzjoni tal-stajim ta' Pariġi fl-Unjoni Ewropea u jiena ħerqan li naħdem mal-Parlament dwar dan. Il-Kommissjoni se tressaq proposta għal deċiżjoni tal konsil dwar l-firmar tal-stajim ta' Pariġi fissem l-Unjoni Ewropea u il-Parlament Ewropew ser jinżam dejjem informat. Il-ġimgħa l-oħra l-Kunsill Ewropew eh, stieden il-Kummissjoni lill-Kunsill sabiex sal-2016 eh, nagħmlu valvazzjoni tar-riżultati tal-COP21 b'mod partikolari vista għal eh, affas dwar klima u enerġija tal-2030 sabiex inħejju għal passi li jmiss. Barra minn din l-evalwazzjoni, il-Kummissjoni se tkompli wkoll il-programm ta' implementazzjoni ġustativa tagħha u hemm ukoll proposta sabiex ikun hemm reviżjoni eh, tal-ETS il-Kommissjoni sadila ser tressaq proposta sabiex ikun hemm isim ta' fiżijiet konformita mal-lan illi jkun hemm tnaqqis ta' 40%. Dan ser ikun marbut mal-proposta leġislativa tal-Kommissjoni dwar kif nintegraw l-użu tal-art, il-bidla fl-art u l-forestija. Aħna ser inresqu ukoll proposta eh, komunikazzjoni dwar it-tnaqqis ta' karbonju fis-settur tat trasport. L-inizjattiva tas-sena d-dieħla hija maħsuba Ehm, ibbażata fuq id-dizin tal-suq tal-elettriku illi huwa importanti għal funzjonament tal-suq tal-enerġija tagħna u għat-tranzizzjoni għall inqas karbonju. Il-riċerka innovazzjoni wkoll qiegħda fil-qalba tal-azzjoni dwar il-klima u il-programm Horizon 2020 diġà qed jagħti kontribut importanti. It-tibdil fil-klima u l-implementazzjoni tal-COP21 aktar xin ser jibqa' prominenti fl-affarijiet eh, fil kustanijiet internazzjonali. U fil-waqt li l-isforzi tagħna mhux ser ikomplu, aħna ser inkomplu kol diskussjonijiet u negozjati mal-imsieħba eh, internazzjonali tagħna fuq aspetti iżjed dettaljati tal stejn ta' Pariġi. Barra minnek fil-kontest tal-Konvenzjoni dwar il-klima tal-ġnus maquda għad xi xogħol x'namlu. F'Pariġi ħallejna numru ta' kwistjonijiet tekniċi pendenti fostom provizjoniet dwar it-trasparenza u ġendi kont, strategijiet ta' tnaqis fil-karbonju u segwitu għall-agenda ta' azzjoni ta' Lima u ta' Pariġi dwar il-mekanizmi ta' teknoloġija. Allora importanti li nkomplu nibnu fil-kooperazzjoni mal-partijiet interessati oħra u ma' pajizi oħra fostom eh, l-implementazzjoni tal-INDC. Sa' ringrazzjakom għal darbohra tal-isforzi ta'kom u tal-kooperazzjoni. Innexxinna li Pariġi jkun moment deċessiv fil-tmexxija Ewropea lejn l-ekonomija b'livelli baxx ta' karbonju. Grazzi ħafna. Grazzi l-Kummissarju, naħseb nista' nibdew minnu fih bl ewwel ronda ta' kelima. Ħanibdew l-ewwel rappreżentant tal-EPP. Grazzi ħafna, President, u grazzi l-Kummissjoni. Grazzi l-Kummissarju, anzi, grazzi tal-isforzi kollha tiegħek Eh, jina ma naħsibx illi nista nkun eh, qasir fil-tifħir tiegħi lill-kummissarju dwar dak il-nexxu li jikseb fil-ftehim. Mhux bħamel bħal m'għamel rappreżentanti ta' partit ieħor. Għaliex kien hemm partiti li ma kienux kapaċi jfaħru ix-xogħol li sar. Naturalment mhux kull ma u deb, iva dan kien suċċess, kien suċċess tal-Unjoni Ewropea u jiena naqbel ma l-evalwazzjoni politika tiegħek illi għataw ħafna problemi fl-Unjoni Ewropea iżdil iżda illi permessa dan il-ftehim irna xina niksbu suċċessu ta' dan għandna nkunu kburin. Għandi mistoqsija. Xi ħaġa li kienet importanti ħafna delegazzjoni tal-Parlament f'Pariġi kienu setturi bħal pereżempju trasport u trasport bil-baħar li m'hemmx referenza speċifika għal fil ftehim Kien mistenni illi f'artiklu 4 jkun hemm xi referenza indiretta. Iżda jiena rajda l-artiklu 5 darbiet u ma jnexxilix insib l-ebda eh, referenza għal IKEO u għall-ICAO u l-IMO. Hemm organizzazzjonijiet oħra bħal organizzazzjonijiet eh, marittima u tal-avjazzjoni ċivili u naħseb daw ukoll jistħoqhom referenza. Aħna konna nixtaqna kieku li xi ambizzjonijiet kienu forsi kieku kienu xi ftit ola, iżda kif qed ngħid aħna mħasbin minħabba li m'hemm xejn semmi dwar il-trasport blajru, trasport bil-baħar. Iva, grazzi. Kellim ieħor jgħid li ringrazzja l komissar jgħid Iva, naħseb li inti rappresentant tajjeb l-Unjoni Ewropea, kien hemm ħafna konferenzi stampi, konferenzi anka qabel il-konferenza ta' Pariġi fejn kienem hemm stati membri li anka ħarġu b'dikjarazzjonijiet fuq inizjattiva tagħhom u jiena eh, ninżalek il-kappell, ninżal il-kappell lilek u l-Kunsillu anka l-Presidenza għaliex rappresentajtuna tajjeb ħafna. Minn Pariġi nieħdu numru ta' talimiet fostom illi permess ta' diplomazija tista' tasal il-bot ħafna. Kien hemm 195 pajjiż eh, rappreżentat u fuq eh, dwar dan hija l-mistoqsija tiegħi. Loran Fabius kien fuq qudiem ta' dak li tista' sejħed diplomazija tal-klima. U x'tibta ta' talimiet tista' tieħu l-Kummissjoni minn dan u il-servizz estern tal-Unjoni Ewropea kif jista' jagħti għajnuna jew ikun involut f'dan il-qasam. Naf illi hemm unità fis-servizz dan is-servizz estern dwar il-tibdil fil-klima. Allura jiena nixtieq inkun naf il-qoddim x'tip ta' kooperazzjoni ħajkun hemm. Issa trasport blajru bil-baħar aħna kellna laqat mal-ICAO kienu laqat konfidenzjali kien hemm ukoll delegazzjoni miċ-Ċina u eh, anka ħadunna ċertu ritratti ma' ċertu delegazzjonijiet iżda mhux ma' oħrajn u kien hemm ċertu grad ta' segretezza. Eh, kultant bħal dan u dan kien eh, proċess parallel. Allura il kummissjoni x'beħsiba tagħmel. Issa il-proċess irid jibda. U aħna kif nistgħu nippreparaw għal dan kollu? speċjalment meta nitkellmu dwar l-emissjonijiet mill-bastimenti. Et aħna naraw kux possibli nibatu delegazzjoni lill-IMO. Et namlu sforzi sta mid-dera mux ħajrin xinna li hemm ċertu eh, nuqqas taqbil. Pero naħseb imisna illi l-ICAO u l-IMO jina taw xiftet iżjed attenzjoni. Għalix naħseb għandu jkun hemm iżjed trasparenza fil-negozjati tagħna mal-ICA jew l-IMO biex naraw anke huma x'qed jagħmlu b'mod partikolari meta nitkellmu dwar it-tieni pilastru tal-IMO. Hemmhekk għandhom messaġġ prinċipali li huwa illi huma jridu jħarsu l-ambjent marittimu u dan naturalment huwa relatat ukoll mal-klima. Allura nixtieq li l-Kummissjoni il qudiem tagħmel iżjed pressjoni fuqhom. Però għal darbohra nirringrazzja l-Kummissjoni tal- kooperazzjoni tajba ħafna li kien hemm delegazzjoni tagħna. U finalment Ejna xina nħidu l-premju ta' suċċess. Allura, nawguralek għall-2016, nawguralek anka fuq livell personali li kollok mill tajjeb Grazzi ħafna l-onorevoli Vinjetska. Grazzi, President, u grazzi l-Kummissarju. Jekk natu ħarsa il kontenut tal-ftejm ta' Pariġi, naraw li hemm ċertu ambivalenza minnaħa għandna eh, għanijiet verament ambizzjużi u minnaħa l-oħra iżda m'għandniex proċeduri eh, rigorużi sabiex dawn l-għanijiet jintlaħu. Hemm ċertu għanijiet li huma determinati mill-parti interessati nfushom u mhux ċar kif nistgħu nagħmlu pressjoni fuq l-atturi u l-pajjiżi involuti sabiex jilħu dawk l-għanijiet. U kontra biża wkoll li nara li hemm limitu pjuttost baxx. E dan irid ikun ratifikat minn 55 pajjiż li huma responsabbli għal 55% tal-emissjonijiet globali. Allura jista' jagħti il-każ illi dan ixtejjin jaħdem biss jekk nikkonsidraw l-Istati Uniti u ċ-Ċina. Ma taħsibx l-Unjoni Ewropea għandha tistenna biex tratifika il-ftehim sabiex għalmenu wieħed minn dawn iż-żewġ pajjiżi li semmejt ikun ukoll ratifika l-ftajim. Imbagħad hemm il-kwistjoni tal-ġbir ħżin tal-karbonju u l-assorbiment minħa tal-foresti. Dan tina kwistjoni importanti li rinti ma taħsibx illi wasal iż-żmien illi il-politika dwar il-klima tal-Unjoni Ewropea tikkonċentra ftit iżjed fuq l-irwol tal-foresti Tansa sabiex dawk il-pajizi li għandhom ehm, il-possibilità illi ipattu xiftit għal livelli għolja ta' emissjonijiet, ikunu jistaw jiġu kompensati minna l-oħra blanijiet eh, eh, bil-miri tagħhom għat naqis tal-emissjonijiet. L-Onorevoli Gerbendi. Grazzi President, jina nishti ehm, eh, nirrepeti il-għallu kollegi ta' qabli U nifraħ li kummissarju tar ruoli li kellek f'Pariġi. Inti kont bħal pont bejn il-parti sinjura ta' dinja u parti inqas sinjura. Naħseb l-Unjoni Ewropea kellha rwol kruċjali u dan skuri kontribwixxa sabiex nilħu suċċess f'Pariġi. Issa ftehim il-ħaqnieh u issa tibda il-fażi li jmiss aktar fażi fażijiet importanti qed nirreferi għall-implementazzjoni. Jena verament nemmen l-Unjoni Ewropea għanda tevalwa xi fisser il-ftajim, xi il-ftajim ta' Pariġi għal politika tagħna dwar l-enerġija u il-klima. Għanetik eżempju. Jekk minn sejjer żball fil-pjan direzzjonali għal naqis tal-karbonju tal 2050 u l-pjan għal-2030 dawn huma bbażati illi nilħu il-80% sal-2050 u 80% mhux biżejjed sabiex nilħu tnaqqis ta' żewġ gradi jaħseb wara gradu nofs. Allura l-Kummissarju jaħseb li huwa possibbli li aħna naraw dan xi fissar politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-klima jekk aħna qed nippruvaw nilħu il-1.5 gradi sal-2050. Mistoqsija oħra. Diġà issemmew l-implikazzjonijiet tal-metodu ta' reviżjoni kull ħames snin. L-ewwel reviżjoni se tkun fl-2018 din se tkun importanti ħafna. Il-Kummissarju x'għandu f'moħħu sabiex bħala Unjoni Ewropea inkunu nistgħu noħorġu bl-ewwel evalwazzjoni tagħna fl-2018 dwar x'jista' dan jimplika għall anijiet tagħna tal-2020 u 2030 l-istess tnixxija tal-karbonju. Dan huwa bbażat fuq l-idea illi hemm ħafna pajjiżi madwar id-dinja mhux qed jagħmlu wisq biex eh, jipproteġu l-klima. Se dan għandu jinbidel wara l-ftehim. Allura il-politika tagħna dwar it-tnixxija tal-karbonju issa xi tfisser wara dan l-ftehim ta' Pariġi? Finalment, Għana f'Pariġi bilna illi eh, għandu jkunem finanzjament għal-klima ta' biljun dollaru kull sena. Iżda għatmanniex il mekanizmu finanzjarju adattat fl-Unjoni Ewropea sabiex aħna eh, nilħu din iċ-ċifra ta' 100 biljun dollaru. Allura għandek f'moħħok illi toħroġ b'xi proposti għal mekanizmu finanzjarju sabiex nilħu din iċ-ċifra minnaħa tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Ek. Grazzi ħafna għad kelma l-Onorevoli Ek. Grazzi ħafna, Sur President, grazzi ħafna li l-Kummissarju tal ta' Uwek Mana. l-għu għet nishtiq li fil-bidunet tad diskurs tijaj nawguralek il-milet tajjeb u anka s-sena tajba, nawguralek ħafna suċċess għal matul is-sena l-ġdida u koll Issa, dwar il-COP21 u l-ftejim mill-lent laħaq kolli nejt li jena daqxajn imħasseb għand id-dubji tiegħi minħabba li riżultati tal-COP21 u verament ta' kifet imbiħuħ u kifet niprezentaw u verament ftejim storiku jew inkella ikolli nejt illi aħna irridu naċċettaw dak illi fil-fatt huwa eh, il-verità. Jena naħseb illi Għawek għet neprezentaw ħahna l-politiċi bħala ftejjim li huwa passir qoddim mal-umanità. Iżda jina jkolli ngħid li għandu dubju tiegħi minħabba li parti kbira tal-emissjonijiet tal-gassil b'effett serra u l-raġunijiet li dak li jikkawżawhom ma kienux imsemmija b'mod ċar u anka it-trobbija tal-massa tal-annimali ħalaqna jnejna u dimnom u dim daw l-affarijiet mem lebda referenza u laqqas manna xi miżura dettaljata wkoll fil-ftejim ta' COP21 aħna għandna miktub li ħannaqsu il-nilimitaw għanzi b'żewġ gradi Celsius zida tal-temperatura tad-dinja u għanna u koll li dan din il-miżura ħatkun fuq bażi volontarja. Dan ifisser ġifiri li s-sanzjonijiet ħajkunu mill-bidunet imdajfa u mwaqfin. Allura nsaqsik, insaqsik l-Unjoni Ewropea x'għandha tagħmel jekk aħna fil-ħames snin li ġejjin naraw li minn sena l-oħra aħna nkunu qegħdin naraw illi l-emissjonijiet ta' CO2 għet ikomplu jizzidu. Nkunu nistgħu nippruvaw li dan għajat isiru jekk il-klima f'dawn il-ħames snin nkunu nistgħu naraw ukoll li b'mod sproporzjonat ikun qed jiżviluppa b'mod negattiv. Inti x'taħseb li nistgħu nagħmlu? X'inhu l-pjan tiegħek dak il-każ? Thank you very much. Now Mr. Ricard. Thank you, Mr. Chairman. Grazie ħafna, sal-onorevoli Eckhout. Grazie, Sur President, grazie, Kummissarju, tal għal darba ħraqja ta' umana. La darba jena diġa tkellimt fil-plenarja u anka Peter Lise għal eh, li komplementajnik bizzejiet. Issa eja morru lura għal dak li tippretendi li tara minn għant il-ħodra kella forsi inġaluk tinkwita xiftit. U jina ma nishtiqx eh, tkun f'kondizjoni bħal dik qabel il-miliet. Mela, issa ximis x'ħan nagħmlu. U jiena naħseb li ħaġa kruċjali hija jekk inħarsu lejn il-politiki tal-Unjoni Ewropea kurrenti, it-talba dak li qed tajt inti li l-Unjoni Ewropea qed tmexxi, jiena naħseb li e, huwa importanti li fl-2016 nibqgħu nkunu nistgħu ngħidu dan, jiġifieri li aħna qegħdin immexxu għaliex din il-dekerazzjoni li aħna qegħdin immexxu qed isir dejjem aktar inqas ċara anzi. Għalhekk, imbżon bżonn issa nibdew nwasslu riżultati. Jekk tħarsu l pjanit li għandna uddim il-mej uddimna, maħniex qed nagħmlu bizzejed biex innaqsu l-emissjonijiet biex it-temperatura tinqas tieqaf taħt żewġ gradi ta' żieda, ċertament mhux ħanilħu il-1.5 grad, aħna nafu xħajkunu, li ma ħajkunu l-istituzzjoniet li ħajamlu l-analizi għall-IPCCC, ġifiri eh, forsi jistaw jamlu l-istess analizi għalina, ġifiri aħna rridu nkunu nafu, xie tfisser sew inqas minn żewġ gradi, jew inqas minn gradu nofs. Jiena naħseb li l-bażi li qed nużaw politiki tagħna mhix biżejjed għaliex il-roadmap ta' karbonju baxx li tispiċċaw min-nuqqas ta' 80% tal-2050 jekk nibqgħu mixin b'dan il-pass, dan ifisser li sal-2020 ħajkonna 25%. Umbat il- traqisa 40% u għabbis Eh, fitriq tullejn it-80% huwa biss 50% ta' dak li rridu niksbu jek rridu niksbu iż-żewġ gradi. Ġifieri jekk verament rridu nagħmlu dan, għandna bżonn ta' roadmap ġdida li tidħol ehm, aktar tagħmel iżjed għall-2020 u mbagħad eh, dik l-offerta ta' 35% hemm għada xi tfisser għall-2030 u xi tfisser ukoll għall-2050 u jina naħseb li d-dinja xaġa t tiġi analizzata kemm jista' jkun malajr, inkluż li ċertu proposti li di jimbidlu. l net, il-carryover li qed tiġi proposta fl-ITS mill-tielet fazi għarraba fazi qed dajef il-miri tagħna għall-2030, ġifieri jiena nippretendi l-Kummissjoni tagħmel xi ħaġa u tajt li eh, din il-ċaqliqa mit-tielet fażi għarraba fażi biex biżejjed nagħmlu aktar il-modernizzazzjoni għawek qed nitkellmu biss fuq is-sussidji tal-fossil fuels qed nagħmlu tal 2030 imma din mhijiex konformi ma' Pariġi Għalek jina nipretendi li fuq il-modernizzazzjoni kunu aktar stretti mill-li konna sissa u anka fuq it-nixija tal-karbonju irridu imbidlu r-regoli tal-intensità tal-kummerċ għaxem sejn globali ġvi għanna ħafna xibidlu fil-politiki tagħna u jina nittama li kemm jista' jkun malajr inti tajd dinna b'mod aktar ċar kif tarom daw it-tibdiliet. Per eżempju, fil-negozjati tal-ITS, fil-ħidma kolleġislattiva nistgħu nissiguraw li aħna qegħdin fil-fatt intejbu l-proposti kif ġew pubblikati f'Ġunju L-aħħar punt, mistoqsija fil-fatt minn ħatija dejjem nieħu gost li naqra il-Twitter tiegħek imma forsi kultant inti e, tweets tiegħek ja waslu għal mistoqsijiet. il ġimgħa li għaddiet inti e, bat tweets li qed fuq l effiċenza tal-enerġija ħadd tipproponi aktar mili vinkolanti u ambizjużi is-sena d-dieħla, Tista tajli iżjed dwar dan xed tfisser? Nispera li dan ma jfissirx li ħatmur għal 30% minn flok 27% li xaħna bħala parlament qed nippretendu li mmorru għal 40% u xek u nispera li dak li jtfisser bit-Twitter tiegħek. Grazzi ħafna Sur Pedicini. Iva, grazzi ħafna Sur President. Jien irid ngħid l-ewwel net, grazzi tal għadejt il-kelma, grazzi tal-qija tal-Kummissarju. Jiena smajt b'attenzjoni dak li qalu rappreżentanti oħra tal-gruppi politiċi smajt dak li inti qed, inti ovvjament ġejta biex t-rakkontanna l-partit tajba ta' dan il fejm issa wara dan ir-rakkont innutajt li ħafna gruppi politiċi speċa minn dawk ikbar xieċ sens ċertu sens eh, ferħulek, lek proset għall negozjati tijak, għal ħiliet tijak, għalek nispera li mux ħad dispeċi klijena minix ħan naqat mal-kor. Għalix meta inti wasaltaw, anka jien wasaltaw, tkellimna ħafna dwar il-konflitt ta' interess tijak, konflitt ta' interess formali ħafna x'dak iż-żmien konna qegħdin nifukaw fuq il-parti informali ta' dan il-konflitt ta' interess. Ma jiena ħassejt il-konflitt ta' interess minħabba l-esperjenza preċedenti tijak fid-dinja u fl-involviment tijak fl-industrija tal-żejt, jina naħseb li dan il-konflitt ta' interess huwa wieħed politiku. U f'din l-okkażjoni eh, ħareġ fil-fatt il-pożizzjoni ħarġet il-pożizzjoni reali tijak. Għaliex jiena mill-perspettiva tiegħi kontet naħseb li f'din l-opportunità ma kenniex naħdmu daqshekk fuq il-kwistjoni li nifinanzjaw aktar il-politika ta' ġlieda kontra eh, tibdil fil-klima, eh, per eżempju dan il-Green Fund il-100 biljun dollaru ma 100 biljun dollaru nominali ma nafux hekk fil-fatt nix ħanaslu għal din iċ-ċifra, irridu naħdmu ħafna iżjed fuq dawk il-politiki li jiġġeneraw it-tibdil fil-klima, għalhekk kien hemm bżonn li naħdmu fuq is-suġġett tas sussidji għal eh, fuels li ġej mill-fossili. Fil-fat edin nitkellmu li dwar 230 biljun euro fis-sena bħala sussidji eh, tal-industriji li jaħdmu fuq mm, il-fuels ġejmi l fossili Iġifiri, fid-daw ta' dan kollu, jena nixtieq nkun naf, għalfej ma' milx naqrizjet f'dan is-settur, kif qed taħsbu li ħadd verament jirnexxielkom tiksbu riżultat fuq tibdil fil-klima jekk għad għandna reżistenza minn dawk li investew ħafna ħafna flus fis-settur taż-żejt, tal-karburanti ġej mill-fossili u mhux ħajpermettu li eh, alternattiva timxi il-qudiem. Tista' tispjegana dan kif ħajseħ? Grazzi. Grazzi ħafna. Issa nibdew bl-ewwel setta risposti mingħand il-Kummissarju għalhekk kanaddi il-kelma mill-ewwel il-Kummissarju għall-ewwel grupp. Iżda nixtieq nfakkarkom li fit-tieni grupp mbagħad għandna lista twila ħafna ta' talbiet għall-kelma. U ħafna kollegi xiequ tkellmu. Jiġifieri wara l-ewwel risposti wara l-ewwel round ħajkonna t-tieni round li huwa twil ħafna. Grazzi ħafna Sur President u grazzi ħafna u koll il-membri onorevoli kolla li ipparteċipaw f'dan l-ewwel round ta' interventi. Mela jenaraw. Huwa ċar ħafna li fil-negozjati internazzjonali fil U il-qafas eh, tal-ġusma u dawa komplikat ħafna biex tilħat tiftejim, għalek bdejna bil-konvenzjoni fl-1992 u eh, domna dawn sin konna biex nħu ftejim. Għax irid ikun hemm unanimità għandek 196 pajjiż flimkien, il-vot ta' Tuvalu għandu l-istess valur tal-Istati Uniti. Iġviri din hija id-diffikultà ta' dawn in-negozjati, dawn it-tip ta' negozjati huma prattikament impossibbli li wieħed jikseb 100% tal-miri. Li kiku fl-ewwel ġurnata meta konna f'Pariġi, saqsejtuni u qedtuli li kien ħajkonna r-riżultati li kellna, jiena konna li kien impossibbli bid-diffikultajiet li kellna. Ċertament hemm ħafna elementi Mela, x'kienu l-prioritajiet tagħna? L-priorità tagħna kienet li konna proċess fuq medda twila ta' żmien ambizzjuż, pakket finanzjarju, dawn kienu il-miri ewlenin, dawn irnixinna niksbu, imma kena ħafna iżjed prioritajiet u jekk tistaqsuni jekk kienx ikun aħjar li konna l-emissjonijiet marittimi tal-avjazzjoni inkorporati, iva naqbel 100%. U għana provajna tal-aħħar minuta u nista' nassigurakom li taħt il-pożizzjoni Ewropea il-marittimu u l-avjazzjoni dejjem kienu preżenti fit-taħdidiet tagħna ma' ħattiman man-nies ma ma stajniex niksbu appoċ universali u l-istess ġara għas sussidji tal-fuels li jgħatmu fuq il-fossili. Jina favurija li ma tamilx sens li minnaħa nitolbu għad dekarbonizzazzjoni, minnaħa l-oħra nżommu s-sussidi għal fuels li ġejm il-fossili. U dan huwa moment tajjeb għaliex il-prezz ta' żejt huwa baxx, dan huwa l-aħjar moment li kellna biex neliminaw dawn is sussidi Kemm jista' jkun malajr jkun aħjar. Imma jekk inti rrid kollok paragrafu f'Pariġi li jgħid li l-fuels ġej mill fossili jkunu eliminati fl-2020, kiku forsi jaqblu 50 pajis. U għandek bżon taftejn, din hija ħaġa komplikata. Minkejja dan, waqt it-taħdidiet kien hemm spiritu li inti ma tistax tnien nedi e, politika għal pajjiż li qegħdin jiżviluppaw biex jużaw fuels e, notfa u fl-istess waqt ikollok il-budget biex tappoġġa il-fuels li ġejjin mill-fossili. Ma loġika di? U il-moment tal-enerġija nadifa wasal u ħajjibqa. Iġviri din xi ħaġa fil-ħin u l-pożizzjoni tal-Kummissjoni hija ċara il-fossil fuels irridu jiġu eliminati. U jiena m'għandix konflitta ta' interess fuq dan, jiena għandi stampa ċara ħafna ta' kif għanimxu il-qoddim. Jien fiduċjuż ħafna. Issa, x'tallimna minn Pariġi? Tallimna żewġ lezzjonijiet minn Pariġi, l-ewwel net. Li irridu nilħu unanimità siħa fl-Unjoni Ewropea, ġvi aħna stess irridu nilħu unanimità. Għalli xiena irnexxieli nejn xiftit, iżda il-presidenza tal-Lussemburgu irnexxiela taqqat flimkien it-28 stat membru. Aħna l-nzitana approvajnija b'unanimità u bl-appoċ tal-Parlament. Il-mandat irnexxielna napprovaħ bl-unanimità. U fuq il-1.5 jena tlabt il-presidenza tal-Lussemburgu biex ipoġġuha fuq il-mejda imma ma kienx hemm mandat u xorta nixinna naqblu eh, nimita. Tkellimna bleħen wieħed dik li ħaġa. It-tieni waħda eh, fuq li IAS. Dawn ma jistax ikollhom unità waħda għal klima, le li IAS kollha kemmi trid taħdem fuq id-diplomazija tal-klima tul is-sena kollha. U aħna t għal dan il-klima għal kop li jmiss imma anka taħdidiet f'Montreal. U flikaw. Hemm bżonn li nagħmlu outreach irridu nilħu ħafna pajjiżi. Anka ma pajjiżi mhux sviluppati, għaliex mal-Istati Uniti niltaqgħu kuljum, anka ċina iva dinja differenti, ma niltaqgħu ta' spess, għandna dialogu magħhom. Imma m'intix ħat titkellem ma' Brazzaville, ma' Kongo, ma' Ghana, għal-saq ma' Sudan. Ma, ma la turi u l-enin iħin eh, kollu nitħattu f'dawn negozjati kolħat għandu r-rwol dinja eh, dan u għet mill-lezzjonijiet, anka z-żaru ma importanti ħafna u t-tkellem magħhom u mhux waqt il-ġimatej tal-laqa. Inti ma tistax tilħaq fejn fl-aħħar eh, ġimatej, il-ftejn tibniħ tul is-sena. Issa intom il kol saqsejtu mistoqsija partikolari. Issa, ximis? għanna ftim, u issa fejn insabu? L-ewel li trid ngħid li aħna għanna l-ola ehm, impenta ta' fija li titwieħed ambizjus fuq il-mejda. Imbissa rridu naraw jekk għandix l-ambizjoni biex inwettqu din l-impen. Għanna ġviri minn tal-inqas 40%. Imma din hija l-ola ambizjoni tal- eh, miri kollha li għandna. Imma xorta waħda m'għandniex l-leġizlazzjoni. Issa, il-Kummissjoni trid twassal l leġislazzjoni kollha biex jirnexxila tikseb l-40% x'għad m'għandniex. Issa rridu nagħmlu l-Water Frame Directive. Xi ħadd tkellem fuq il-forestrija wkoll. Li kienu interessati ħafna fil-foresti. Iva ċertament aħna ħan indirizzaw il-forestrija. il forestrija Sur Eke u oħrajn. Ħampoġuwa ħampoġuwa fil-Lulu CF u jina minn jannar ħa nibda ħammur il-Polonja, il-Finlandja u l-Irlanda. Għalli dawn huma pajjiżi li għandhom problemi bil-foresti. Kif ukoll problemi b'emissjonijiet minħabba minħabba il-merat intensivi li għandhom u il-bejjem li rabbu. Ħajkun diffiċi ħafna li konvinċu li l-istati membri dwar il-level ta' sforz li jridu jagħmlu sempliċiment biex nħu l-40%. Iġvera taħsbu li l-40% ħatkun xi ħaġa faċli għaliex tirriforma t tirriforma l leġizazzjoni li ħatkun responsabbli eh, u ħajkun verament diffiċli, dossier verament diffiċli nadduħ. Minna ħal oħra, Il-Kunsill Ewropew talabna biex namlu evalwazzjoni fuq ir-riżultat ta' Pariġi u ħanamlu dan. Irridu neħu din mira ta' 1.5. Aħna nisabu sew fit-triq biex neħu l-trejf is-żewġ gradi għaliex it-naqis ta' 40% tal-2030 miexi f'direzzjoni tajba miexi biex jilħaq il-żewġ gradi. Qabel ma d-dinja tagħmel l-istess. aħna għanna triq, għanna mira bħalma għal il-Sur Gerbrandi bejn 85 fil-mija tan naqis tal-emissjonijiet sal-2050. Għalek il-roadmap tana hija ċara ħafna għaż-żewġ gradi. Immissa rridu nevalwaw kif irridu nikkonsidraw il-mira aspirazzjonali ta' 1.5 unkomplu skont il-limiti għaxem ċertu eh, klawzuli ta' revizjoni biex nsaħu l-ambizjoni. Għalek li waħħaġa ħanamlu hija li namlu din l-evalwazzjoni u ħajkonna evalwazzjoni tal-impatt tal-odot li għanna tad-direttiva tal-efficienza tal-enerġija kif ukoll tal-enerġiji tal-direttiva tal-enerġija rinnovabbli li tikkonsidra livelli differenti ta' ambizzjoni. Jina laqqas fi tweet ma nista nimpenja ruħi fuq xi livell ola ta' ambizzjoni qabel ma jkun hemm l-evaluazzjoni tal-impatt. U dak li qed meta ġejt hawnhekk għall-ewwel darba fil-Parlament, eh, mill-perspettiva personali jiena xtaqt immur għall-inqas għal 50 fil-mija. U ma rġiex bdini, jiena għadna naħseb l-istess. Jiena naf li bil-politiki tagħna wasalna diġà 23 forsi 24 sal-2020. Imma rridu nagħmlu l-evalwazzjoni tal-impatt hemm bżonn li jkunu trasparenti, oġġettivi u mbagħad nużawhom wara għaliex hemm insibu bilanċ għalhekk aħna ħanevalwaw il-ftehim ta' Pariġi. Kif ukoll ħanieħdu l-ewwel stocktake taħt il-ftehim ta' Pariġi, għalhekk l-ewwel stocktake tal-2018 ma jinsabx fil-ftejim, jinsab deċizjoni. Għaliex il-ftejim mhux ħajtħol fis-seħ qabel l-2021. Għalhekk deċiżjoni li diġà tistabilix li għandna bżonn stock taking tal-ewwel fl-2018. Umbad um, fl-2018 naraw id-dinja fuq livell globali. Xet jiġri? Kif rridu nollu l-livell ta' ambizjoni? għanna ħafna opportunitajiet fejn il-Parlament jista' jkollu level eh, livell ola ta' ambizzjoni mill-Konsil Kummissjoni. Aħna ħan evalwaw l-affarijiet, nagħmlu l-proposta naħsbu li hija l-aħjar waħda, li żiet waħda bilanċata, li żiet waħda li għandha ambizzjoni. Umbagħad il-Parlament jiddeċidi u jkollna diskussjonijiet mal konsil Imma aħna hekk irridu naħdmu. Kien hemm xi kummenti dwar it-tul fis tal-fejn. U l-problema ta' li kun vinkolanti legalment. Kif hemm fuq il-ftehim il-partijiet kollha għandhom eh, obbligu vinkolanti legalment li eh, iżom, li jilħaqu li iżom. Din hija differenti ħafna mill-protokoll ta' Kyoto. Kull parti irid ikollha mira ta' tafija biex jingħaqdu u jibqgħu parti mill-ftehim. Dan ifisser li inti kinti tirratifika skont eh, limitu irrid ikollok eh, tafija u il-partijiet kollha irridu jaslu għal miżuri domestiċi ta' mitigazzjoni biex ikunu nistgħu naslu għal kontribuzzjoni. Jiġri iva għandkom raġun, dan mhux obbligu ta' riżultat imma huwa impenn minn kull parti sabiex jieħdu azzjoni fid-dawl ta' dan l-azzjoni. U jaqdu flimkien U għacċarli għawek irridu neħu bilanċ bejn li konna obbligi vinkolanti legalment u li nassiguraw il-parteċipazzjoni tal-Istati Uniti kemm jista' jkun malajr permezz ta' azzjoni deċiżiva. Palissa l-azzjoni fuq l-ambjent isir permezz ta' azzjoni eżekuttiva u hemm bżonn li mhux biss l-Istati Uniti ikun jistgħu jżommu dawn eh, il-miri ta' mitigazzjoni ma jkun jistgħu jaddu mill-proċess ukoll biex iżommuhom. Aħna nitkellmu eh, dwar proċess li f'sena ma kienx hemm ċaqliqa mbagħad ċaqli għawa waqt saħħet fl-aħħar erba' tiem. Ġifieri fl-aħħar erba' tiem l-Istati Uniti huma verament diffiċli biex jkun jistgħu jaqblu. Issa kien hemm mistoqsijiet oħra dwar it-tħul fis-seħħ tal-ftejn. U l-problema ta' dħul fis seħ din hija xi ħaġa ġid diskussa. Anka fl-Unjoni Ewropea. Dan għaliex kien hemm ċertu pajjiżi u ċertu proposti fil-bidu qalu stablixew il-ftehim u tħul fis seħ ħajkun possibbli biss b'numru ta' pajjiżi u mhux numru ta' emissjonijiet U għemmek l-Unjoni Ewropea nixra tikseb lisa biex ikun hemm eh, ftehim sostanzjali kien hemm numru ta' pajjiżi u numru ta' emissjonijiet. U l-ftehim jidħol fis-seħ skont ir-ratifika minn tal-inqas 55 eh, parti li tirrappreżenta minn tal-inqas 55% tal-emissjonijiet totali tal-emissjonijiet tal-gassijiet tal-effett serra. Dawn kienu eh, importanti biex nassiguraw il-parteċipazzjoni tal-ikbar dawk l-iżjed pajjiżi li jagħmlu emissjonijiet. din hija ċifra li hija possibbli. U mhux ħajkol hemm numru sostanzjali ta' pajjiżi li ma jirratifikawx. 187 parti batet il-kontribuzzjonijiet, kien hemm numru ta' mexxejja li jitkellmu anke qabel ma bdiet il-konferenza. Iġvidini klawzola ta' tħul fisseħ li ta' sigura li jkun hemm Eh, numru sostanzjali ta' emissjonijiet koperti mill-ftejim u ma jkunx ftejim bla, bla, bla, bla tifsira bħal Kyoto. Għalek hemm bżonn nassiguraw l-ewwel qabel kollox li aħna nistgħu nirratifikaw kemm jista' jkun malajr dan il-ftejim. Fuq suġġett tal-finanzi, xed jiġri bħalissa? Aħna f'Copenhagen impenjajna ruħna għal 200 miljun dollaru f'mitigazzjoni u adattament sal-2020 kien hemm diskussjoni twila bejn pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw dawk li huma żviluppati dwar jekk iċ-ċifra kien ħadd kiseb jew le. Aħna F'wieħed mill-fora li sar fl-Stati Uniti deċidejna li nestabilixxu metodoloġija biex nestabilixxu eżattament x'inhu finanzjar tal-klima għaliex l-għajnuna eh, tal-iżvilupp huwa eh, finanzjar għall-klima x'mhuwiex. Eh, x'inhu privat, x'inhu pubbliku? U għall-ewwel darba qed naraw metodoloġija li tippermetti li nżidu 60 biljun mal-100 miljun. X'inhi l-problema u l-inja li qegħdin insibu? li il-maġġoranza tal-ammonti morru għattafija, mitigazzjoni mhux għall-adattament għalhekk f'Pariġi kienem hemm xi ideat sabiex ikonna progress addizzjonali biex ikun hemm distribuzzjoni aktar bilanċata bejn il-mitigazzjoni u l-adattament. Ovvjament bil-flus pubbliċi huwa faċli tajt 50% ta' mitigazzjoni u kella ta' mitigazzjoni. Diskussjoni ewlenija kienet ċara ħafna. Il-100 biljun euro ħajkun limitu ħajkunu bazi. U dak li jedna u koll li minn barra dan dawk il-pajzi kollha li għandu kapacitiet finanzjari sabiex appoġġaw il-pajzi li qegħdin jiżviluppaw għandhom u koll jinaqdu għax jistaw jappoġġaw bħal ċina, Singapore, Korea, pajzi oħra. Li fil-fat ma jissejħux eh, li qegħdin jiżviluppaw għandhom rati ola ta' GDP li mod annwali u ħafna e, għandhom prattikament GDP ola minn ħafna eh, li huma msejħa żviluppati. Umbat fil-2025 rridu nistabilixxu mira ġdida. Imma l-Unjoni Ewropea u l-Istati membri qalu żewġ affarijiet li rridu nżidu l-livell ta' appoġġ. Aħna diġà provdajna provdejna 56% tal-finanzjar favur il-klima f'dan l-aħħar snin u tajna 4.7 miljun euro ta' finanzi pubbliċi għanna l-ikbar donaturi u aħna impenjajna ruħna li nżidu il-livelli ta' appoċ tagħna pajjiżi bħal Ġermanja, bħal Franza, Renju Unit, għamlu impenji sostanzjali sabiex nollu il-livell tal-appoċ fil-ġejjeni. Grazzi. Grazzi kummissarju, issa nistaw nibdew bit-tieni round ta' kellima biex li nistieden il-kollegi sabiex ma jitkelmux f'ħafna tul, eh, forsi mhux aktar minn minuta u nofs, forsi minuta aħjar, ħanibdew mill-ewwel Eh, Bl-Onorevli Florence. Iva, Sur Kommissarju, jena nishtiq illi fil-fat ninaqat ma dawk il-kollegi li għalu lek proset il-Ministru tal-Affarijiet Barranin Franċis għamel kellu rwol importanti ħafna f'dan kollu fin-negozjati u naħseb illi fil-fat ma nix ninsew ukoll ix-xogħol kontribuzzjoni ta' dawn in-nies li verament ħadmu b'mod tajjeb. U naħseb li għalhekk Pariġi kellu suċċess minħabba li aħna żinna li naħdmu b'istruttura differenti. Aħna rajna illi fil-fat il-pozizjoniet kellhom ikunu mistarra minn qabel f'dan il-negozjati, jiġifieri jiena kuntent ħafna b'dan il-ftehim ta' Pariġi u ikolli ngħid illi issa li kważi wasal wasal ħin ta' nofsinhar u qabel ma nieqfu għal vaganzi tal-miliet mhux ħanoqgħod nistaqsi mistoqsijiet diffiċli, li jiena naħseb illi forsi jekk għana għandu ndumu sabiex nirratifikaw dan il-ftajim, naħseb li din ħad tkun problema importanti li inti sur komissar tinsisti fuq l-implementazzjoni ta' dan il-ftajim fl stati membri, nkalla ħankunu l-koll dizappuntati u ħanqaw lura. Jiena nistan nserra ħafna fuqek, jien nafda fik ukoll, nawguralek ħafna suċċess, saħħa u affarijiet s sana eh, l-ġdida kif ukoll imliet il tajjeb Thank you very much, and now Mr. Parnio. Grazie ħafna Sur Parnio. Grazie ħafna Sur Kommissarju, Aziz President, Aziz Kollegi, għandar boħra nishtiq ngħidlek proset u Nirringrazzjak ukoll tal-azzjoni tiegħek tal-Kummissarju għal dan il-perjodu tal-ġimgħatejn. Inti naħseb irnexxielek issir eroj fil-ftejjim ta' COP21 naħseb id-dan tista' taraħ bil prezenza ta' studenti minn ġejjin minn Tramontana ta' Franza li u jiġu hawnhekk ħalli jarawk hawnhekk sur kanjete allura kelli jena nakkomoda talba tagħhom. Ir-rapport il jiena fassalt u kien approvat minn Parlament Ewropew xi ftit ġimgħat ilu huwa iktar ambizzjuż miftejim li aħna kellna naħseb li ħafna mill-kliemu li għandna huwa inkluż dan il- eh, ftejim, u allura dan juri kemm il-koordinazzjoni ta' bejnietna hija Sirja. Però xi osservaturi, anka xi osservaturi tal-NGOs, kellhom dubju dwar l-anijiet illi għandhom jintlaħqu u r revizjoni tal-AMDC sas-sena 2020-2025 għand naraw li ħajkun hemm rapport fis-sena 2018. Nixtieq nsaqsik ma taħsibx li s-sena d-dieħla qabel Marrakesh nkop li ħassir hemmhekk. Għanna niġbru flimkien la jendis kollha ħalli nerġgħu nikkonfermaw l newlini tal tal-COP21 U il-fond ambientali li jammulta għal 100 biljun dollar. Tista' x mekkaniżmu aħna ħan implementaw ħalli nirqu l-anijiet u nużaw dan il-fond tajjeb. U anka dwar il-bidla ħna edna illi fil-fatt irridu nagħmlu dak kollu nistgħu fil-snin li ġejjin ħalli nsaħħu l-ekonomija ċirkolari, il-ġlida kontra l-iskart, kemm jista' jkun naqsu l-iskart, l-effiċenzja tal-enerġija, agrikoltura sostenibli, eccetera. Tista' tgħidilna apparti mill-ekonomija ċirkolari x'huma l-proġetti tiegħek, x'qed tistenna illi inti tippjana u timplementa f'dawn l-oqsma fil-snin li ġejjin. Grazzi ħafna, Is-Sur Parija. Grazzi ħafna, Sur President. Nodwa tajba lilek, Sur Kommissarju, nixtieq ngħidlek proset għax-xogħol kollu li għamilt fil-COP21 u grazzi wkoll tal-appoġġ li jinti tajt lid-delegazzjoni tal-Parlament. Kummissarju, hekk kif qalu l-kollegi, il trasport tal-ajru u it-trasport maritmu li kienu esklużi mill ftejim tal tal-COP21 Minkejja l-pressjoni li poġġejt inti fuq negozjaturi u dak dik pressjoni poġġejna aħna u koll naf illi ma jemaw ma kienux eh, qed jikkoperaw jiena kont tlabt li rappreżentant tal-IMO li kienu preżenti fil-COP21 saqsejthom numru ta' mistoqsijiet u kont kolli ngħid illi huma kienu qed iġibu ruhom b'mod xejn jidru li huma skomdi u ma tawniex tweġiba ċara x'inhi l-pożizzjoni fuq il-restrizzjoni tal-emissjonijiet u l limitazzjoni? Taħseb li huwa possibbli li settur maritmu jkun inkluż fir-reviżjoni tal-ETS eh, anka li tkopri settur maritmu taħseb li ħajkun possibbli li l-imponu taxxa għas-CO2 għal kull tonnellata fil-portijiet Ewropej u li din forsi tista' tiddaħħal fond ta' kumpens li jagħmel ġestjoni tiegħu mbagħad il-Kummissjoni tagħmel ġestjoni tiegħu l-Kummissjoni Ewropea u li l-operaturi jistgħu jużaw dan sabiex jinvestu mbagħad fit-teknoloġiji favur l-ambjent. Jew inkella sur kummissarju ma taħsibx li jista' jkun aħjar illi nippermettu li l-operaturi jażlu bejn dawn iż-żewġ sistemi li ma' disponibilità tagħna. Grazzi. Grazzi ħafna sur affronte. Grazzi ħafna sur president. Kumment u ftit mistoqsijiet minn ħatijaj. Jina nishtiq ngħid illi l-kelma enerġija t tidher darba biss, speċjalment taħna t nitkellmu fuq enerġija tiġġedded fl-Afrika l-kelma karbonju, petrol, dekarbonizzazzjoni ma narawhom kien f'dan il ftim Ġifiri għanna ftejm illi għandu għanijiet validi ħafna u manna lebda strategija bil-miktub li tista' tippermettina li aħna nirqu dawn l-għanijiet. U minħabba li kienem xi design pajjiż li kienu qed iduru li kienu bel edha madwar mejda waħda tippruvaw jiftemu, naħseb li vera dan huwa ftehim tajjeb, iżda sistem ta' dan it-tip dejjem irridu nilħu kompromess u inti li jkun impossibbli li aħna nilħu livell massimu ta' ambizzjoni u għalhekk fil-fatt kien hemm iktar stennijiet fuq eh, ftehim li kellu jkun iktar b'saħħtu u nistennaw iktar, issa minflok il-kelma dekarbonizzazzjoni, jina kont sorpris li aħna daħanna referenza għal mekanizmu ta' bit tal-CO2, tal-carbon capture. Mux biss ħatkun qed tisir fil forest izda, hemm mekanizmi oħrajn ta' carbon capture and storage li verament ħasbuna speċjalment fil-fema tal-xjentisti għan nixtieq insaqsi l-politika tal-Unjoni Ewropea. X'inhi aħna ċerti minn dawn it-teknoloġiji nafu jekk ix-xjenza qed tiżviluppa fuq dan il-punt U tini mistoqsija, inti tkellem ħafna drabi fuq il-fatt li dan jista' jkun ftehim vinkolanti jiena. Ma fimx eżattament kif nistgħu nagħmlu. Tista' tispjegali eżattament x'ġifieri vinkolanti u obbligatorji jekk eh, is-sanzjonijiet imbagħad mhux ħajkunu imposti? Let's ħafna sur Balzo. Grazzi, għandi mistoqsija. L-għanew li tal-Unjon Ewropea fil-konferenza ta' Pariġi x'kien? Aħna rridna natu eżempju, allura fl-azzjoni fil-qasam ambientali ma ħsibx li dan kien l-għana u li mħabba aħna responsabli l-9% tal-emissjonijiet. Iżda aħna l-antana kien li naraw xtib taftajim globali jista' jintlaħaq jekk iċ-Ċina u l-Istati Uniti fil-fat ħajnżammu responsabli għabbażi ta' penni li t-tieħdu minnaħa taħħom din hija l-iktar ħaġa importanti. Aħna qegħdin iċċelebraw li huma ħadu mpenn ma x'jiġri allura jekk is-sena d-dieħla fis-sena 2016 ħajkun hemm maġġoranza Repubblikana fis-Senat Amerikan u l-politika ta' Obama tisparix, tisfaxa fi xejn. X-reazzjoni jista' jkollna f'dak il-każ? il-mid biljun euro li l-pajizi żviluppati qegħdin jinvestu eh, f'dawn l-impenni u dawn il-proġetti ċina fil-fatt mhumiex parti minn dawn il-pajjiżi żviluppati. Allura ċina gwadanja u ħaj jihdu jibbenefikaw minn dawn il-mid biljun dollaru. L-Ungerija allura għad tkun qed tiffinanzja liċ-Ċina li huwa it-tieni l-iktar pajjiż illi ijat iwassal l-emissjonijiet, naħseb li ċina mux pajis ir, tasbur verament għanna nappoġġaw permezz tal-fondi tagħna sur Bennett. Grazzi ħafna, skużani, dal-waqt imissek biex titkellem, aziz kollega. Grazzi, sur Kommissarju. proset ta' xor kollu li għamilt, nittama li issa tkun tista tisriħ matul il-vaganzi għalli tirkupra minn dawn il-żmien diffiċli li għaddejt minnu kien hemm min fil-fatt kritika ħafna fis-smie xi sena ilu, issa dawn in-nies li kritikaw ħafna bidlu l-opinjoni tagħhom u kważi issa din jiddiskrivuk bħala qaddis. Mela ma ninsewx intqalu x'sar, ma insomma. Issa aħna qegħdin ngħidu fil-ftehim li nistgħu ners iktar viċin lejn sistema globali tal li TS Forsi dan huwa mfassal b'mod daqsxejn vag u kumpless, issa li forsi għandu muftizza biex naslu fejn nixtieq u nistgħu naslu hemmhekk. Inti taħseb li nistgħu nagħmlu xi ħaġa sabiex nibdew din l-evoluzzjoni għas sistema globali ta' missjonijiet ħalli niżviluppaw din it-tip ta' kooperazzjoni naħba li din hija xi ħaġa importanti ħafna lin l-industrija li tuża b'mod intensiv l-enerġija u l-elettriku ħalli bekk aħna nuru illi fil-fatt mexxin li lemma din is-sistema globali tal-ITS. Grazzi ħafna Sur Peterle. Grazzi ħafna. F'Pariġi aħna mhux biss il-ħaqna ftehim, iżda rajna li konna iktar Ewropej, ġifiri. komissarju nixtieq ngħidlek proset ukoll tal-impenn li ħadd inti. Permezz dan il-ftehim aħna din nuru illi nistgħu verament nimplementaw din il-bidla. L-implementazzjoni tista' tkun ta' suċċess biss jekk it-targets jistgħu jkunu effettivi u marbutin ma' miżuri preċiżi. Ġifieri naħseb li għandna opportunità kbira li għandna naħtfu għalli konna dan il-ftejim bażati fuq sobbija ma' pajjiżi kbar bħal l-Indja, bħal ġappun u pajjiżi oħrajn. U permetti li ninsemmi wkoll għal darboħra l-Indja. Jina jidirli li l-Indja għaddet minn periodu ta' tkabbir ekonomiku konsiderevoli mhux ħaj kontribwixxi għal fatt li aħna għandna nilħu l-anijiet globali u jekk nixtiequ nevitaw it-tip ta' tkabbir li kien hemm fiċ-Ċina, hemm bżonn li ninaqdu l-kull flimkien u naraw li l-politika u tkabbir ekonomiku tal-Indja jkun iktar favur l-ambjent jiena kont kuntent ħafna li stajt nipparteċipa fid diskussjonijiet li saru ma' delegazzjoni indjana. Aħna tajna maħħom fi Strasburgu. U naħseb li dak li qed jgħidu huma huwa propju fuq l-istess linja ta' dak li qed tinti u diskussjonijiet li kont fihom inti. Issa fuq il-fossil fuels żgur li l-Indja mhumiex ħajqfu jużaw il-faħam illum għall-għada, iżda allura x'teknoloġija jużaw? Sabiex huma jkunu jistgħu jiksbu iktar faħam. L-Unjoni Ewropea x'qed taħseb fuq uh, il-pozizjoni, fuq il-pozizjoni tal-Indija. Grazzi ħafna, Sir Dan. Grazzi ħafna, Sir Kommissarju, ħafna nies għalu għadin iżam mill perspettiv ta' rennit, naħseb li ħaġa pozittiva ħafna li għanna provi li l-Unjoni Ewropea edha tasal l-riżultati konkreti, ġifiri nerġa' nirringrazzjak. Nirringrazzajnik fil-sessjoni plenar tal-ġimgħa li għaddiet, iżda naħseb ma nistgħux ingrazzjak bizzejiet. Issa, inti semmejtu kol pressjoni esterna li għanna bżon namlu u l-fat li aħna rridu nħedġu nġellu l-partijiet l-oħrajn tad-dinja ħalli rispettaw il-pjanijiet li huma resqu fil kuntess tal-INDCs. Iżda x'tib ta' pjanijiet għandha l-Kummissjoni fuq livell intern dwar l-leġiżlazzjoni domestika tagħna, dwar l-leġiżlazzjoni nazzjonali illi fil-fatt jgħat eh, jimxi malan ta' 1.5 gradi Celsius. X'nistgħu namlu, x'tista' tagħmel kummissjoni minn sabiex timponi iktar kontrol fuq l-istati membri ħalli naslu aħna għal dan il-għan. Grazzi ħafna Sur President, Aziz Komissar, ndizzewċ mistoqsijiet fuq settur agrikolu. L-ewwel mistoqsija, il-Kummissjoni kif taħseb li aħna nistgħu ninkludu teknoloġiji ġodda fl-agrikoltura bħal bidja persistenti u anka tipi differenti ta' speċi ta' pjanti u ċoħ raba ħalli bekk naraw illi fil-fatt nadattaw għal-bidli tal-klima za fl-istessin nżommu malan tal-restrizzjoni li limitu ta' mhux iktar minn żewġ gradi Celsius jieda fil-temperatura tal-pjaneta. L-Unjoni Ewropea kella pożizzjoni ħafna iktar dettaljata dwar l-agrikoltura fil-dekirazzjonijiet nazzjonali meta mqabbla ma' ekonomija avanzani, avanzati oħrajn pal australia Kanada u l-Istati Uniti. Allura dan xi fisser? Fisser li l-Unjoni Ewropea għandha idea ċara ta' xtib ta' politika nixtiequ nimplementaw. Allura nsaqsik Meta aħna nistgħu nistennew li l-Kummissjoni tipproponi regolamenti ġodda l-qasam agrikolu? U min ħajkun qed imexxi din il-politika inti sur Franz Timmermans jew xi ħadd ieħor mill-Kummissjoni? Grazzi ħafna issa Sinjura Kilonen. Grazzi ħafna sur President, eżis kollegi, eżis kummissarju, jiena nixtieq illi nitkellem fuq is-settur ta' trasport. Jiena minix sorpriża laqas illi ma kontux entużjasti fil-parteċipazzjoni ta' din il-proposta, iżda jiena xtaqt inkun naf jekk intom intom xħat komplu diskussjonijiet mal-Kummissjoni kollha ħalli bekk is-settur tat-trasport jista' jkun iktar involut f'dan il-proċess minħabba li it-trasport huwa fattur verament importanti. Ma nistgħux inħalluha ma jkunx kopert. L-Unjoni Ewropea wkoll għandi tagħti l-eżempju ddaħħal it-trasport f'dan il-proċess u f'dan il-ftejn. Grazzi ħafna. Is-Sur Ozvin. Iva, jina nishtiq nitkellem ukoll fuq is-sur fuq l-agrikoltura sur kummissarju. Jiena naħseb illi fil-fatt l-agrikoltura, l-qasam agrikolu u koll jgħat jikontribuxu. Saħna rridu naraw jekk l-agrikoltura nishtiqux aħna ninkludu f'dan il-sistemi jew le. Sistemi agrikoli, jiena ma tantx naqbel mal-kollega tiegħi liberali. Ijat, ja, mux biss jagħmel l-settur agrikolu responsabli l-iktar emissjonijiet. Iżda aħna qegħdin nikkontribwixxu jekk pereżempju nimportaw xi 22 miljon ettaru ta' soja u kollet naraw li fil-pajzi l-oħrajn fejt jitkabbar dawn l-ġieħ ta' raba u koll mux għed permettu li għallura fuq livell globali mux ħajkun hemm il-qasim musjaniet Jiena naħseb li għandna bżonn ta' sistemi ta' bidja organika illi nistaw verament jinkludu b'mod pożittiv u l-kontribuzzjoni tas settur agrikolu. Jiena naħseb li mhux qed nsijib bizzejiet minnaħa tal-Ministerji tal-Agrikoltura aħna nafu li kif timxi l-politika tal-agrikoltura naħseb illi aħna rritu ikollna sistem iktar sostenibbli tal-bidja ħalli beg verament nkunu nistgħu nikkontribwixxu permezz tas-settur agrikolu li naqsu l emissjoniet u mhux nżidu It-tieni mistoqsija, tieni komment dwar dwar kwistjoni tal-biofuels jiena naħseb illi irridu naraw il-biofuels mhux sempliċement ħajqabdu jibdlu l-fossil fuels, minħabba li jekk il-biofuels jintużaw b'mod ħażin ukoll nistgħu nilħqu l-oppost ta' tnaqis tal-emissjoni. Ġifieri aħna rridu naħsbu daqsxejn fuq it-tip ta' li nistabilixxu li dawn għandhom ikunu verament tanijiet sostenibbli. Grazzi. Evi. Grazzi ħafna Sinjura Evi. Grazzi ħafna. Iva, naqbel perfettament ma dak li saqsa il-kollega Sir Hoifling, nittama illi l-Komissarju jistaj wieġbu b'mod preċis dwar dan għax xtaqt nifoka fuq l-ITS, fuq dawk l-affarijiet illi għandhom xjaqsmu mal-istrumenti tas-suq sabiex insolvu l-problemi ambientali, ġifiri l-użu ta' modelli bħal cap and trade, jekk din ix sistema effiċenti, jiena nikolli ngħid li għanna dubji kbar fuq issu ta' kwoti ta' skambju ta' kwoti internazzjonali li jista' jippermetti illi fil-fatt ħajkun hemm skambju abbażi tal-konvenjenza u mhuwiex ħajħeġġeġ l-investimenti li strutturali li għandhom jisiru ħalli bekk innaqsu l-emissjonijiet kemm jista' jkun. U jekk inħarsu lejn miżuri bħal backloading kif ukoll strumenti oħrajn tassu rridu nikkonsidraw dan kollu. Inti ħsibt fuq miżuri sur komissjari sabiex tar, sum komissjari sabiex tara jekk din sistema tal-ITS jiex effiċenti u less li kunem dibattitu miftuħ mal partit interessati kollha ħalli naraw jekk hemm alternattivi għal din is-sistema ħalli bekk aħna verament ikun nistgħu insolvu l-problem tas-CO2. Grazzi. Grazzi. grazie. Allora io Iva, grazzi, jena xtaqt l-ewel net, nifraħ l-mal-komissarju għal-ħidma li għamel, jena naqra imħasba eh, minħabba eh, fat li f'dan il-komitat dejjem din it-tendenza li dejjem irridu niftħu u nerġgħu nibdew mill-bidu id-diskussjoni isna f'dawn is-snin kollha aħna konna qegħdinaw nilabu anke dawk li ġew qabilna u ħalli jiġu warajna eh, labu u għadu jiċċajtaw Eh, u mamlu xej, ġviri ma nikkonsidrawx li il-ħidma li saret hija tajba, jena naħseb li din hija attitudna naqra ta' tfal, imma tħassibni għal xraħar mill-aħħar huma tfal li bħalna edinaw biex jaħdmu qegħdin iġaluna kull darba li nitilqu mill-bidu mill-punta tluq. Eh, eh, hija xi ħaġa li tibdija u mbagħad tagħmel sforzi kbar biex tagħmilha biex ikollok ftehim bejn 28 stat membru aħna fl-Unjoni Ewropea, 196 pajjiż meta morru dawn il-kop, u mbagħad jaslu għaw ma jafdawx dak li sar u jkonna nerġaw nibdew mill-bidu. U dejjem nispiċċaw niddiskutu b'mod permanenti u ma nċċaqalqux il-qoddim, ma nimxux il-qoddim. Jiena mnaħati għaj xtaqt namel eh, talba ġdida l-Komissarju sabiex iżomna informati fuq kif fil-fat miexin eh, dawn l-impenji tal-pajizi li jpoġġu dimna u kif biħsibkom li tikkontrollaw li dawn l-impenji verament jiġu rispettati għaliex it-ħassib tiegħi huwa li jekk aħna nieqfu nieqfu ġifieri u nammiraw dan is-suċċess li nexxinna niktbu f'Pariġi, ikunem ix-xewqa bħalma smajna f'din il-Kamra minnaħa ta' ħafna Ewropej u ħafna kollegi li nispiċċaw nimbuttaw lill-Ewropa li diġà tagħmel ħafna li tieħu ċertu impenji li huma dejjem aktar stretti. U aħna nafu li jekk l-Europa tispiċċa timxi il-qoddim wis tkun waħedha Mexxe joqgħod pass żewġ passi tliet passi qudiem l-oħrajn imma mhux aktar l-Europa trid tkun mexxejja iva imma trid tkun eh, rib ta' l-oħrajn għax inkella nispiċċaw eh, b'deżert eh, mhux biss klimatiku imma anka fl-industrija tagħna. Grazzi. And now Mr. Paolucci. Onorevole Paolucci. Grazie, signor Presidente. Grazie ħafna, Sur President. Jina naħseb li f'mument tant diffiċli għall-Europa, il-konklużjoni ta' Pariġi u rewna li l-Europa jekk tkun maquda tista' twetta rwol importanti fid-dinja. Wara ħafna eh, nuqqas ta' suċċess fl-aħħar ħadna passi importanti l qudiem u dan huwa grazzi anka għalina. Issa nix noqdu bidajna fuq zaqna, tfadlina ħafna hitma x'namlu biex ngħaddu mill-klima għal fatti Kif ħanimxu qudiem? Għandi tlet mistoqsijiet, osra ħafna. L-ewwel net. Ħammur lura eh, propju fuq il-punta tluq tiegħi. F'Parigi aħna għamil labna mod tajjeb bħala tim, kunsil, kummissjoni parlament. Inti tħoss li dan it-teamwork u relazzjoni aktar mill-qrib il-Kummissjoni u il-Parlament irrid isir ir-regola ta' kif naħdmu? Tieni mistoqsija, inti ma taħsibx li wara Pariġi sabiex inkunu nistaw fil-fatt inwet u l-impenji li aħna ħadna biex inkunu aktar ambizjużi għalfejn naċċeleraw id-dispożizzjonijiet leġislativi li jiddependu minna minn dan il-Parlamentu din il-Kummissjoni? U t-tielet net, Kif tħoss li l-Kummissjoni tista' tiffaċilita ir-rispett tal-impenji li intrefaw minnaħa tal-Istati membri? Grazzi. L-Onorevoli Selimovic. Thank you very much. <clears throat> Thank you, Commissioner, for coming. Grazzi, Kummissarju, tal-li jetawek. Jina eh, nifraħlek dwar il-sejn, nista' għandix mistoqsijiet u koll Kont il-dikjerazzjonijiet li smajna, palissa resqin lejn zida ta' 2.73 gradi fit-temperaturi. Jekk aħna rridu nolqsu għal 1.5 gradi, għandna bżonn bidla mill-qieħ u hemm bżonn naturalment iżjed sforzi. L-mistoqsija tiegħi hija inti min qed tistenna illi jagħmel dan l-isforz żejjed? Liema pajjiż inti qed tistenna illi brida tajba ser jagħmel dan l-isforz żejjed? Tieni mistoqsija. Parti minn dan l-isforz żejjed li rridu nagħmlu huwa illi ninkoraġixxu l-investiment, li nħeġġu l-investituri li jinvestu f'teknoloġiji favur l-ambjent. Pero mela naħseb il-problema hija li l-investituri mhumiex għamja. Daw qed jindunaw li fil-waqt li aħna nitkellmu dwar grat u nofs, qed inżidu l-produzzjoni tal-faħam fil-Ġermanja, qegħdin u lejn il-Nord Stream 2, eh, qegħdin nersqu lejn il-passaġġ tan-Nord Stream u affarijiet oħra. Allura Kif taħseb illi dawn l-affarijiet qed jaffettwaw ir-rieda ta' investituri li jinvestu f'teknoloġiji favur l-ambjent sabiex nilħu il-mira ta' grad u nofs? Grazzi. L-Onorevoli Jessica. Grazie għafna sur kommissarju, grazie għafna sur president, anka minna ħatjen, nixtieq ngħidlek proset minħabba li mhux dej, mux ta' kuljum aħna Eh, nkun nistgħu nilqu ftajn bejn dawn il-pajjiżi kollha. Iżda aħna fuq l-implementazzjoni l-iktar eh, li rridu nifukaw, naħseb li għandna ftajn vinkolanti iżda fil-fatt ftajn vinkolanti għandu d-djufijiet tiegħu wkoll u fuq d-djufijiet irridu nitkellmu aħna nasbu li dan it-tnaqqis mhuwiex faċli sabiex inti tqabbel il-prestazzjoni ta' pajjiż ma' ieħor, ġifieri din naraw aħna kif nistgħu nikkomparaw dan kollu. Hemm bżonn ta' iktar trasparenza din hija ħaġa importanti ħafna kompetittività. Aħna hawnhekk inkollu nitkellmu fuq il-ħarsin tal-klima fuq l-anijiet ta' tnaqqis tal-emissjonijiet iżda għandna għan ieħor li sena 2020 aħna jkollna l-industrija li tkun qiegħda tnaqqas l emissjoni ukoll kol għandna kummissarju li hija responsabbli, kummissarju Bjankowska u qabel ma tispiċċa s-sena issa nixtieq eh, insaqsik inti kif taħseb li ħaj jkun hemm kooperazzjoni konkreta aktar ma' Sinjora Bjankowska. Grazzi. il kelima jimis. Grazzi ħafna. Nifraħlek, Sur Kanjete, tal- tal-ħidma kollha li għamilt kemm f'Pariġi u anke qabel. Jiena wkoll qed nieħu gost li issa diplomazija klimatika bdiet taħdem. Is-servizz estern tal-Unjoni Ewropea għandu ħafna xogħol x'jagħmel. Dan il-ftehim ser jidħol fis-seħ wara li ikun ratifikat minn 50 fil-mija ta' dawk il-pajjiżi illi jikkontribwixxu 50% tal-emissjonijiet. Dan għalfejn huwa vinkolanti u kull ħames snin ser ikun hemm reviżjoni. Però jien nixtieq nagħmel mistoqsija li jagħmlu anka kollegi oħra qabli. Liema sanzjonijiet jerġa' applikati fuq pajjiżi u negozji illi ma jżommux mal-obbligi tagħhom. Dinna mistoqsija li tinteressa l-ħafna minna. Barra minnek, blima, mot mod il-Komissjoni beħsiba eh, ta' mal monitoraġġ l-implementazzjoni ta' dan il-ftejn. L-Onorevoli McGuinness. Grazzi, President, u grazzi l-Komissarju tal-li qiegħed għek, u grazzi u nifraħlek ta' suċċess issa. Eh, Stiġa smajna zewċ opinjoni differenti dwar il-bid jawek dwar eh, l-aspett organiku u l-innovazzjoni. Inti kif taħseb li nistgħu u bilanċ fil-bidja? Naturalment il-bidja trid tagħti kontribut, imma mbagħad hemm ukoll id-dimensjoni tas-sigurtà tal-ikel li hemm semmija wkoll fil-ftehim. U kemm qed tiddiskutu intom fih dan il-kummissjoni, inti forsi mal-Kummissarju Hogan u oħrajn dwar l-orientazzjoni tal-politika agrikola komuni. Aħna diġà introduċejna miżuri fir-riformi eh, attwali iżda eh, xideja tantkom għal-futur. Grazzi. Grazzi ħafna, l-Kummissarju għandek l-istatura ta' mistoqsijiet xi twieġeb il-kelma. Il-problema hija il mhux il-mistoqsijiet huma twalli huma diffiċli. Imma dik il-problema tiegħi ma ħanibda l-ewwel nett. Nirringrazzja il-kollegi tal-interventi tagħhom u nixtieq ngħid li presidenza Franċiża għamlet bitra xogħol eċċellenti mhux biss il-Ministru Fabius u t-tim tiegħu iżda anka il-President Hollande u oħrajn ħdimna tajjeb ħafna flimkien huma semgħu l kulħadd kien hemm proċess trasparenti u kien għalhekk irnexxina nilħu ħuftejn tant ambizjuż. U jiena jiddispjaċini illi ma semmejġ il-tim tal-presidenza tal-Lussemburgu u tal dg Climate. Jiena ma fil-ħajti ħdimt ma' ħafna timijiet differenti u qatt ma rajt tim daqstant impenjat daqs dak li ħdimt miegħu f'Pariġi. Għaliex kanu nispiċċaw negozjati fil s-sitta ta' filgħodu u fit-8 nerġgħu nkunu hemmhekk ir-rapport tal-ġurnata jkun lest u jkun perfett. Ikun ħafna iżjed ċar minn dak li ikun ikun għadda moħħina matul il-lejl. Ġifieri dan it-tim kellu kapaċità kbira ta' biex jappoġġjana l-istess nies mill eh, mill-kummissjoni responsabbli mill-komunikazzjoni. Jiena meta kont lura f'pajjiżi kont fil-politika konna nagħmlu ħafna affarijiet, ma qatt ma konna nkunu kapaċi nikkomunikaw dak li qed nagħmlu. U fil-politika tajjeb eh, importanti ħafna wkoll li tikkomunika dak li qed tagħmel sabiex iċ-ċittadini jkunu jistgħu jifhmu x'inhi jiġri u min responsabbli għal xiex. Mela smajna kwistjoni ta' ratifikazzjoni il-Komissjoni manda lebda għagġla u hemm proċeduri differenti fl-istati membri differenti. U hemm xenari differenti fil-parlamenti nazzjonali u eventualment irtesal ukoll fil-Parlament Ewropew. L-emenda ta' doħa tal-protokoll ta' Kyoto għadha laqqas biex ġiet certifikata mill-istati membri kollha. Ma rnexxinix, ma rnexxinix sa' Pariġi nilħu ratifikazzjoni kompluta tal-protokoll ta' Kyoto minħabba problemi interni fl-Unjoni Ewropea f'xi stati membri. Kien hemm diffikultajiet politiċi u proċessi bil-mod ħafna f'oħrajn ġifieri. M'għandniex għaġla għalissa. Xi ħaġa oħra. Il-diffikultà ta' dawn il tejniet huma fejmiet fuq terminu twil u dawk li sari banifikaw minn darftejim huma dawk tal-ġenerazzjoni li jmiss mhux aħna. Dinja eh, ġlida dil-ġlida kontra tibdi fi fima ġlida fuq ġenerazzjonijiet sħaħ. U għalhekk li m'għandniex dan is-sens ta' urġenza meta li dun jihdu deċiżjonijiet fuq livell eh, politiku nazzjonali jew hawnhekk fuq livell Ewropew għaliex aħna hekk qed insolvu l-problema ta' tisin globali fuq sekli. Jina Skur nappoġġa il-kollaborazzjoni bejn il-Parlament, il-Konsil, il komissjoni u anka l-NGOs li huma wkoll importanti. Tiranta tkun xi ħaġa illi nibqgħu nagħmlu anke fil-futur għax rajna li ħadmet. Dwar ir-reviżjonijiet. Sirkom ħafna proċessi ta' inventarju l-iżjed wieħed importanti u sar ikun f'Marzu fejn se naraw x'impatt ser ikollu dan il-ftehim fuq il-politika tal-klima tal-Unjoni, se jdunaw x'sar ikunu l-implikazzjonijiet fuq il-bija tad-dinja wkoll. Imma mbagħad hemm data oħra importanti l-2018 għaliex hemmhekk ser ikun hemm evalwazzjoni u l-inventarju globali li naraw x'inhuma l-politiki kif se ninfurzawhom fil-futur u ser ikun hemm ukoll analiżi interna Fid-2018 irdin naħsbu mbagħad fuq livell globali x'li se ħaġa importanti hija illi inkunu nafu li bħalissa jekk nibqgħu b'dan il-pass id-tisħin globali se jrid bejn 3.8 gradi u 4.7 gradi. Din iż-żieda li semmejt ser tkun medja. Aħna irridu naraw fl-2018 li jkun hemm riflessjoni min-naħa ta' kulħadd għal kif ser nżidu l-impenn sabiex eh, inżommu inqas minn dawn iċ-ċifri li semmejt. Barra minn hekk, irridu naraw ukoll kif l-istati membri qegħdin jinfurzaw il-politika tagħhom sal-2020 u anka natu ħajsa wkoll il-bqija tad-dinja. Mistoqsija ta' Nervo Lipanjo dwar il-finanzjament u dwar il-Green Climate Fund. Zgur li dawn il-100 biljon euro rridu nilħuhom. Issa, ma dan il-100 biljon rridu nżidu l-appoġġ kollu mill-istati membru. Kull stat membru għandu l-politika tiegħu. Il-Kommissjoni għandha l-politika tagħha dwar il-klima. U Irrid ikun hemm koordinament bejnietom għaliex irridu nilħqu iżjed adattazzjoni u iżjed eh, miżuri ta' taffija. Palissa, ma tantx qed nagħmlu f'termini ta' miżuri ta' adattazzjoni, allura irrid ikun hemm bidla. il-Green Climate Fund ser jibqa jott wara il-sejm ta' Pariġi flimkien ma' numru ta' fondi oħra. Nistgħu niżaw ukoll il-fond ta' għall-adattazzjoni stabilit mill-protokoll ta' Kyoto. Għanna numru ta' strumenti finanzjarji iżda irridu nikkoordinaw aħjar il-mod ta' kif qed implementawhom. Hemm dawk li jiddependu fuq l-Istati Membri, dawk li jiddependu fuq il-Kommissjoni. Allura mekk hemm lok għal titjib l-eżerċizzju ta' inventarju mux sanħarġu bis lejn il-mizur ta' taffija ta' datazzjoni iżda anka lejn il-finanzjament. Ser ikonna natu rendi kont kull ħames snin u kull pajjiż illi ser jirċiv finanzjament ser kollu jagħti rendi kont ta' xirnex li implementa bil-flus illi jirċieva. U hemmhekk irid ikolna iżjed trasparenza. Kien hemm xi wħud minnkom illi semmew il-problema tal-trasport. Huwa għacħar il dawn iż-żewġ setturi illi mhumiex koperti mill-INDC sa għandhom natura speċifika ħafna. membri illi jipreferu l-effiċenza ta' enerġija jew tal-forestrija, iżda Eh, stati membri dejjem jaħsbu b'dej meta jiġu għal dawn iż-żewġ setturi, trasport bar trasport bil-baħar. Dawn illum jikkontribwixxu biss għal 1.5% tal-emissjonijiet globali. Iżda hekk kif qed innaqsu l-emissjonijiet fis-setturi l-oħra kollha, hekk e, kif napplikaw l-INDCs kollha, fl-2050 il-settur tal-avjazzjoni internazzjonali ser jilħaq ma' 30% tal-emissjonijiet globali ġbi dawn is-settur il qoddim ser jikkontribwixxu dejjem iżjed u iżjed tal-emissjonijiet ser isiru iżjed importanti u ser ikonna nieħdu ħsibhom ukoll. Għalkemm m'hemmx m'hemmx referenza speċifika għalihom aħna għandna għan internazzjonali għanna lan tal-grad u nofs u kull pajjiż f'kull settur irid jagħmel għal mutiegħu biex jikkontribwixxi. Allura l-2016 se tkun sena importanti għal dawn iż-żewġ setturi u rridu nuru tmexxija anka d-dim l-ICAO u l-IMO. Il- Kommissarju Bulk Kien hemm insaqsa kif ikkoperajna ma' kommissarju ma' kommissarju bulku ma' oħrajn. Aħna rridu naħdmu wkoll ma' pajjiżi oħra qed jiżviluppaw mal-Brażil, maċ-Ċina, eċetera, rridu eh, nibnu ċertu alleanzi. L-ICAO għandha sistema ta' governanza daqsxejn waħda partikolari mhijiex trasparenti forsi skem għanda tkun. U jiena tkellimt mal-Kummissarju dwar il-bżonn illi ikun hemm assoċjazzjoni se tneqrib anke mal mal-ICAO għaliex dawn huma settur importanti, dawn sar u 30% tal-emissjoni globali kif semmejt fil-2050. Allura, hemm bżonn illi il-Parlament ukoll ikun informat fil-stadji kollha tal-proċess u hemm bżonn illi nkomplu bil-prassi tajba li qbadna f'Pariġi. L-Onorevoli Affronte saqsa dwar l-istrateġiji għal li aħna naftajim tajjeb imma nabżon l-istrateġija. Iva għanna il-ftajin u għanna la NDCs rappresentati kollha minn pajjiżi. Kull NDC hija strategija nazzjonali. U għandek 40% tal-NDCs jiddependu fuq il-enerġija rinnovabbli 30% fuq affarijiet oħra l kull pajjiż għandu problemi differenti u tattiċi differenti jekk inti tgħix fil-Gżejjer Marshall għandek strateġija tal-li kemm jista' jkun tuża enerġija rinnovabbli. U pajjiżi oħra imma mbagħad għandhom strateġiji differenti. U waħda mill-affarijiet illi ser nippruvaw nilħu hija illi nassiguraw illi l-Unjoni Ewropea l qabel xejn ninforzaw il-leġislazzjoni tagħna li x'aħna rridu nżidu l-livell ta' ambizzjoni, rridu jkollna ġodda U issa qed naraw li hemm xi pajjiżi li ma jilħqux l-anijiet hemm oħrajn li ma jimplementawx il-leġiżlazzjoni allura l-ewwel qabel xejn nimplementaw il-leġiżlazzjoni Ewropea. Irridu saħan sitra eh, jekk ikun hemm bżonn nintellgħu xi stati membri l-qorti avolja ma neħdux kost jekk eh, ikun hemm bżonn nagħmlu hekk. Imbagħad x'inġri dawk il-pajjiżi illi ma jżommux mal-impenn tagħhom. L-ewwel nett ejja nħarsu lejna, lejn l-Europa. Imbagħad nibdew nħarsu fuq livell internazzjonali għax fuq fil-każ ta' Kyoto, 30 pajjiżi biss irratifikaw il ftejn u minn dawk it-30 kien hemm numru mhux ħażin li kienu tal-Unjoni Ewropea. Iżda f'dan il-każ, fil-każ ta' Pariġi, sabiex nkunu trasparenti u kontabli idda ċidejna illi nkunu nistaw nidentifikaw li ma pajizi mux edin fi direzzjoni tajba u nħedġuhom jaqbdu direzzjoni tajba biex jihqu l-anijiet tagħhom. Ser ikun hemm reviżjonijiet minn esperti tekniċi u kumitat permanenti fuq il-konformità fost miżuri oħra illi ser jeħeġġel il dawn il-pajjiżi biex iżommu malaniet tagħhom. Kull numru ta' snin ser ikun hemm eżerċizzju ta' stock taking u tajjeb li tkunu tafu li jekk ma jkunx jekk ma jżommux mal-għanijiet ser ikun hemm ċertu implikazzjonijiet nazzjonali illi l-pajjiżi skor li ser iħossuhom. Ħajkun hemm pajjiżi li iva ser iżommu mal-INDCs hemm oħrajn illi le, issa ser ikollhom ċertu pressjoni min-naħa tal-pubbliku għaliex din hija dan huwa moviment internazzjonali. U fl mill-aħħar għandu effett fuq il-benesseri tal-ċittadini. Issa iċ-Ċina, iċ-Ċina deċidiet illi tilħaq il-offer ta' missjonijiet sal-2030 Iżda, ser, skur ser ħossu l obbliku l-offol tal-emissjonijiet il-ħuħ qabel. Allura, anka jekk il-ftejim mhuwiex legalment vinkolanti għal kollox, għanna skema issa illi hija ħafna iżet ambizjuża minn dik ta' Kyoto, fi Kyoto konna diġà ambizjużi iżda kien hemm ħafna pajjiżi li ma segwewniex. U issa kanna bżon eh, level playing field fej kulħadd ikollu l-istess level ta' ambizzjonijiet. Kien hemm xi mistoqsijiet dwar l-industrija. U dwar il-li u kif aħna naqsmu il peace bejnietna. ċaċa tajba għetna bħalissa jeli jem ċaqli lejn inqas karbonju. Iċ-ċina Iċ-ċina ser, ser toħroġ broadmap il-Korea l-istess u pajizi oħrajn ser jħorġu b'sistemi simili. L-Svizzera u l-Unjoni Ewropea wkoll ser ikunu Eh, marbuta flimkien fil-iskema tal-ITS u naħseb li din hija triq tajba biex nagħmlu progress għaliex il-tassazzjoni fuq il-karbonju hija xejn komplikata biex inti tikkalkula għal kull pajjiż il sfiq tal-karbonju minkejja l-isbalja minna fil-passat issa ikkorreġejnijom u il-parlament issa wkoll għandu l-parti tiegħu dwar dawn il-carbon market għaliex dan importanti biex ikonna level playing field. Issa bżonn li konna il- Disposizjoni dwar it-tnixxija tal-karbonju li jiġu implementati sabiex ikunu nistgħu nilqu l-anijiet. Imbagħad saqsewni x'inhu il-relazzjoni tiegħi mal-kummissarji l-oħra. Hemm ħafna eh, kooperazzjoni tajba eh, mal-kummissarju Sefovic fost l-oħrajn u naħdmu tajjeb ħafna flimkien. U saqsejtuni u koll dwar il-bidja, kif ta' d-immaġinu, naħdem ħafna meqrib mal-Kommissarju Hogan, għalix irridin naraw x'post għandha l-bidja fil-direttiva tal-infurzar, jina rrid nħaq mal-Kommissarju eh, Hogan qabel ma ngħid għoddim il kolleċu Aħna qed naraw x-laħjar wol nistgħu nagħtu lill-bidja lill-foresti. u wkoll x'ġara mill-innovazzjoni. U kif nistgħu appoġġaw l-Horizon 2020 u fondi għall-iżvilupp. Fl-Irlanda eżempju, fin New Zealand hemm ħafna innovazzjoni sabiex jitnaqsu l-emissjonijiet fil-settur tal-bidja. Allura, fil-qoddim, meta nħarsu lejn il-futur, tal-politika agrikola komuni żgur li ser konna nagħmlu ċertu konsiderazzjonijiet dwar il-klima u konsiderazzjonijiet dwar il-sigurtà tal-ikel fid-dinja na numru ta' sfidi. Wieħed minnhom huwa dwar kif nassiguraw li kien hemm biżejjed ikel għal kulħadd għal popolazzjoni tagħna. U imbagħad hemm ukoll għanijiet tagħna dwar l-azzjoni dwar il-klima. Allura żgur illi Dal-waqt se nibda niddiskuti elementi dwar il-klima fiħdan il-futur tal-politika agrikola komuni. Nridu nieħdu approċċ intelligenti dwar dan. Kien hemm ukoll mistoqsijiet dwar x'qed jiġri bil leġislazzjoni nazzjonali u bl-INDCs. Bħalissa qed nagħmlu huwa li naraw jekk il-pajjiżi u xed eh, jinfurzaw il leġislazzjoni nazzjonali skont id-direttivi tagħna qed naraw ċertu eh, problemi bil-enerġija rinnovabbli, eċetera, illi rridu nindirizzaw. Mistoqsija oħra kienet dwar l-Indja. L-Indja huwa attur importanti ħafna. L-Indja qed tiżviluppa malajr ħafna, żgur ser jużaw il faham iżda huma jidu wkoll jiżviluppaw ħafna l-enerġija rinnovabbli tagħhom għandhom pjanijiet għall efficienza enerġetika u jitolbu għal appoġġ tekniku u xi ħaġa li nistgħu nappoġġawhom biha hija huwa illi eh, nipprivaw nisvijawhom minn dawn l-impjanti tal-faħam li għandhom antiki U hemm bat it-teknika wkoll tal ġbitu l-ħażin tal-karbonju. Minn perspettiva teknika, dik it-teknika tal-ġbit l-ħażin tal-karbonju għandna. Nafu kif nisseparaw CO2 u naħnuh taħt l-art. Imma l-problema hija kif din nistgħu nagħmluha ekonomikament attrajenti u fejn ser nitfaw il-diossidu tal-karbonju wara fejn ser naħznuh. Imma jekk iridu naslu għal grat eh, unqas naqis ta' grad u nofs, irid ikun hemm teknika eh, irid konna strateġija li taħdem tal ġbiru ħin tal-karbonju. Iżda aħna rridu nkomplu nappoġġaw il-politika l-ftejjem tagħna u nkomplu nkooperaw ma' dak il-pajjiżi li qed jappoġġaw dan il-ftejjem mal-Kanada, mal-Awstralja, maċ-Ċina, unridu naħdmu flimkien magħhom fuq livell tekniku wkoll. Kien hemm xi mistoqsijiet oħra. Mela, bla NDCs u sinjali għall-investiment, xed jiġi eżattament f'dan il-kontest? Jekk tħarsu li l-INDCs u taqraw rapport ta' l-Aġenzija Internazzjonali tal-Ambjent, jena jkolli ngħid li l-INDCs li mhumiex bizzejed biss jistgħu jagħmlu bidla kbira għall-ekonomija ċirkolari, kemm dak għandu xaqsam żvilupp, effiċenza, ġestjoni tajba, ecc. Iżda l-ammont ta' investiment li hemm bżonn għabbażi ta' l-impen ta' 187 pajjiż huwa iktar minn 13.5 triljun dollaru. Emmek din u ħafna minn dawn il-proġetti ħajkunu fissiti fl-effiċenza tal enerġija Is-sinjali diġa hemmhekk kedin għal iktar investiment. Hemm 187 pajjiż li qegħdin jgħidu li aħna ħanamlu dan kollu. Dawn huma opportunitajiet tajbin ħalli l-Unjoni Ewropea jkollha rwol ta' tmexxija ta' tieħ eżempju għalhekk nixtiequ nibdu żewġ direttivi tagħna l-efficienza u l-enerġija li tiġġeda tħalli bekk nippruvaw nibqgħu nkunu minn ta' quddiem ħalli nagħtu eżempju. Eżempju li kaxkar. Naħseb li weġib mistoqsijiet kollha. Ne, naħseb kien hemm fil-fatt jiena kelli responsabilità li niżviluppa politika fuq il-biofuels. Huwa veru illi aħna rridu nappoġġaw l-produzzjoni ekoloġika. Aħna meta konna meta kont jiena Ministru tal-Agrikoltura konna wasalna l-miljun ettaru. Iżda rridu naraw illi hemm swieq, speċjalment is-suq Ewropew, illi japprezza ħafna l-bidja prodotti tal-bidja organika. Iżda hemm swieq oħra illi fil-fatt rridu nispjegawlhom il-kontribuzzjoni li din it-tip ta' bidja tista' tagħmel għall-azzjoni fil kuntest tal-ħarsien tal-klima u aħna rridu nkomplu nappoġġaw mista fuq il-biofuels aħna vera minna żbalji fil-passat. Ma nistgħux nerġgħu nirripetu l-istess żbalji Issa iżda għandna opportunità importanti ħafna sa għal biofuels u l-Kummissjoni ħat b'din il-ġislazzjoni ħal ma nerġgħux nagħmlu l-istess żbalji. Aħna fil-fatt rajna illi ħloqna problema u din il-problema rridu insolvuha flimkien ba' problemi oħrajn. Kien hemm mistoqsija oħra fuq il-mekkaniżmi tas-swieq u l-problemi li aħna għandna fis-sistema tal-ETS. Aħna konna qed nagħmlu minn kollox matul negozjati ta' Pariġi ħalli ħu ftejn fuq il-mekkaniżmi tas-suq u hekk nixin nagħmlu mal-Brażil ħalli bekk niżguraw illi dawn il-mekkaniżmi nużawhom ħalli inwaslu għal benefiċċji għal klima, għall ambjent u ma nagħmlux hekk kif eh, ġranna fil-passat li nitkellmu biss u nikdbu dan il-klib fil- fil-dokumenti un bat ma namlu xej, aħna rridu nisviluppaw mekanizmu ħalli naraw li għanna xi ħaġa li ħatkun pożittiva u fl-istess ħin xi ħaġa li ħadd benefika lil kulħadd, mod speċjali lill-ambjent. Kien hemm ukoll minn għallilna xajġa lura bl-ITS jiena nixtieq illi nipprovdi ftit informazzjoni dwar dak illi aħna għamilna u xkienu konsegwenzi sissa ġifiri dwar dan tikom iktar informazzjoni. Signora Gardini spiegat inna kif aħna għadna naraw li konna kompromess. Bis-sistema ta' trasparenza, responsabilta, peer review fuq livell globali, jena naħseb illi anka jekk aħna mhux ħankunu f'sitwazzjoni qogħdu nippuntaw is-swaba lejn xulxin xorta waħda dan huwa fajnejn il-pubbliku ħajkun hemm ħafna attenzjoni li ħatinata li din is-sistema rispett għall-impenni hemm verament ftit pajjiżi fejn l-opinjoni pubblika Anzi, il-politika nazzjonali Mux daqseb saħħita bħal per eżempju fl-Istati Uniti fl-kwistjoni tal-NGO Sul l-opinjoni tal-pubbliku is-sitwazzjoni hija differenti. Però dak li nistgħu nagħmlu sabiex inġelu l-pajjiż ikun iktar ambizzjuż dawn huma affarijiet pożittivi iżda hemm min-naħa l-oħra tal-munita maħabba l partijiet interessati qegħdin jaġla fl-iktar mill-politiċi huma ma diġa edin jaraw illi jizviluppaw teknoloġija l-produzzjoni ta' enerġija aktar nadifa. U fl-ekonomija li fil-fat hija hija aktar ambientali, tirrispetta aktar l-ambjent, nafu li kien hemm progress u kbir. U kienem minn għalu koll li jemson naqdu l-koll fl-imkien, kienem mistoqsija u koll minn naħa sur Surċenovic. Jekk aħna ma minna xejn, aħna konna nkunu fuq il-level ta' 3.74.8, issa qabel Pariġi aħna nixxilna li mnibdlu. Dak li konna ħanilqu, issa rridu naraw kif nistgħu nżidu l-livell ta' ambizzjoni minn tnejn żewġ gradi Celsius għal gradu nofs. Rridu naraw kif nistgħu naħdmu minnħat għana minnħat ta' istituzzjonijiet tagħna u il-mod ta' kif nistgħu nevalwaw l sitwazzjoni fuq level globali. Ma nafx hekk eh, weġibx mistoqsijiet kollha, però naħseb illi dak illi għamilt nota tagħhom ikkummentajt fuqhom jekk insejt weġib li xi ħadd minnkom Jina mbagħad nista' nirġibkom bil-miktub, però nista' nagħtikom ukoll iktar informazzjoni kif ħadmet il-sistema tal-ITS fil-setturi differenti. Grazzi ħafna, Senjur Kanjete. Naħseb li l-kollegi kollha huma kontenti ħafna bir-riżultat tal-laqata dwar il-klima f'Pariġi u naħseb li issa nistgħu nikkonkludu il laqgħa tagħna. Il-laqa li jmiss ħad tkun fl-14 ta' Jannar il milliet it-tajjeb u s-sena tajba lil kulħadd. Grazie.